Eh, ok, colleagues. Eh, tajjeb, wis kollegi l-wara nofsar tajjeb. Forsi tafu l-kolleġ tal-komissari dal-ħodu adotta tlet dokument importanti fi revizjoni ta' TFTP, il-TFTS u il-revizjoni tal-PNR. Aħna b'sodisfazzjon nil għaw l-komissarju Malmstrom tinsa prezenti maħna l-lum illi ġiet direttament minn dik il-laqa ġiet hawnhekk se tarrafna dwar dawn il-laqat u ser titkellem dwar dawn id-dokumenti hekk kif ġew adottati llum l-lum aħna din insegwu bir-reqqa dak li qed jiġri U jena nishtiq naddi l-kelma immedjatament li Sinjura Kummissarju sabiex tamlena prezentazzjoni qasira, imbagħad għandna xi membri hawnhekk illi jiena ċerta li żgur ser ikollhom xi kummentaw u xi staqsu dwar dan. Grazzi tassew, Sinjura President, eżis membri, Sinjuri l-wara nofsar it-tajjeb. Jiena gost nkun preżenti hawnhekk illum sabiex nirrapportalkom dwar fejn insabu dwar bosta affarijiet marbuta mal-Istati Uniti illi kon qegħdin niddiskutu matul il-ħarifa u s-sajf. Kif qalet, Signor President, dal-ħodu adottajna serje ta' pakketti dwar eh, il-negozjati bil l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u dan jinkludi komunikazzjoni dwar kif nistgħu nimxu l qoddim flimkien nibnu fiduċja għabbażi tal-rapport tal-sejbiet tal-grupp ta' ħidma ad hoc u hemm ukoll rapport marbut ma' TFTP, TFTS u il-PNR tal-Istati Uniti. Jinser ser nifoka fuq dawn l-affarijiet kollha u ser insemmi li hemm rapport ukoll dwar il-ftejim Safe Harbor u kif dan jaħdem. Imma nimmaġna se tkun il-Kummissarju Redding li ser tikkumenta dwar dan aktar tard. Nħalli fideja l-ewwel net għandna rapport dwar il-valur ta' data ta' TFTP. Din hija xi ħaġa li diskutejnija binna dwarna qabel ma beda l-każ ta' Snowden. Aħna ħejna l-evalwazzjoni tliet snin wara illi dan doħal fis di din mhix reviżjoni tal-implementazzjoni mandalan illi tevalwa l-valur tad-data ta' tftp u dan jinkludi żama ta' data l-bosta snin u li nevalwaw il-benefiċċji illi ġib miegħu il-ftehim Vizavi il-ġlied kontra il terrorizmu l-investigazzjonijiet. Ir-rapport jiddeskrivi bosta mod differenti ta' kif id-data ta' TFTP tista' tiġi użata fil-prattika u em, bosta każijiet li għatu eżempju it-teżor tal-Istati Uniti il-Kummissjoni ħadmu jitfit tal sena sħiħa sabiex identifikaw ċertu eżempji fejn it-TFTP tista' tgħin sabiex tiġġieled il-terrorizmu fi żewġ naħat tal-Atlantiku. Aħna kellna laqat klassifikati ma l-Istati membri ma l-Europol, l-Europol kontribwixxa rapport u t-teżor analizza aktar minn elf rapport dwar it-TFTP. minkejja il-problemi u l-materjal, l-ammont ta' materjali li għanna, għanna bost eżempji illi ġew prezentati fil-rapport illi tistaw tifluhom wara din il-laqa. Ser sibu każijiet reċenti tal-użu ta' TFTB sabiex jiġi investigat taħriġ ta' terroristi fis-Sirja u juri wkoll eżempji oħra. Juri l-importanza ta' data ta' TFTP jippermetti l-identifikazzjoni, l-intraċċar ta' terroristi u n-networks madwar id-dinja u kol jidentifika l-istrutturi finanzjarji tal-organizzazzjonijiet u kien ta' sewisa biex jati xieda u jikkonferma l-informazzjoni li aħna ksibna minn sorsi oħra mill-evalwazzjoni ta' data ta' TFTP jider biċċar illi data għandar wol importanti u jata ċertu valur Meta aħna qbilna dwar il-TFTP bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, il-Kummissjoni kellha tagħti għafas dwar l-estrazzjoni ta' data fl-Unjoni Ewropea wara kellha toħroġ b'rapport marbut ma' sistema Ewropea li ekwivalenti għat TFTP. Dak li għandkom qudiemkom illum huwa r-riżultat ta' proċessi twal ta' valwazzjoni dwar il-possibiltajiet kollha ta' sistema għall-Unjoni Ewropea li tista' tissodisfa r-rikjesta tal-Parlament u tal-Kunsill. Sabiex niġbru l-informazzjoni kollha aħna minna studju estern involvejna bost esperti mill-Europol, mis-supervizuri tal-protezzjoni tad-data, esperti dwar TFTP u esperti mill-istati membri. Aħna fassanna bosta possibilitajiet u dan wassal għal diskussjoni aħna minna dan fl-2011 u dak iż-żmien jiena resaqt ir-riżultati. Ma kenniex indikazzjonijiet ċari minna tagħkom dwar xi xtaqtu tiksbu xi stati membri qalu illi l-estrazzjoni tad-data dwar l-Unjoni Ewropea forsi tista' tkun alternattiva u dan għamilni fl-evalwazzjoni tagħna wkoll iżda ma kenniex diskussjoni twila fil-Kunsill. Aħna rajna l-alternattivi differenti skont il-prinċipi, l-istrateġija ta' ġestjoni ta' informazzjoni, neċessità, proporzjonalità l-impatt fuq drittijiet tal-bniedem, il-kost effettività ta' kull għażla ta' kull alternattiva, l-għażla ta' retenzjoni u il-reġim ta' estrazzjoni intom sħaqtu dwaru u jista' jiġi implementat f'qafas l-estrazzjoni ta' data fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Il-tfittix hawnhekk jiġi rilokat tal-Unjoni Ewropea, iżda dan ma jiġix benefiċċji ta' intelligence fl-Unjoni Ewropea iżda fi situazzjoni attwali u ma jiggarantix protezzjoni tad data L-aċċess għad dejta u l-protezzjoni huwa ewlieni u aħna jkollna nibnu salvagwardja kbira hawnhekk. Mhux ser ikun possibbli li jkun hemm tiftix direttament fuq din id-dejta minħabba il-miżuri ta' sigurtà illi diġà jeżistu minnaħa tal-fornitur, għalhekk trid tinħoloq database separata. Dan jinvolvi ċertu spejjeż kbar, ħafna riżorsi u ħafna sforzi sabiex niżguraw li jkun hemm konformità sieħa ma' salvagwardja tal-protezzjoni tad dejta U għalhekk Kollox ma kollox, din alternativa ma derriċ illi kienet waħda meħtieġa l-qas proporzjonali u l-qas kost effettiva jew inkella twasal protezzjoni tad-data. Aħna rridu nistaqsu l-innanfusna, rridu nistabilixxu database oħra fl-Ewropa bħalissa dwar sistema indipendenti fl-Unjoni Ewropea aħna trattajna possibiltajiet differenti, anke sabiex inwessaw l-ambitu ta' sistema metodu differenti ta' pagamenti u wkoll il-fornituri li jiġu maħtura għaliex jekk iridu s-sistema din tkun xi ħaġa illi jkunu jridu ħafna mill-istati membri anke jekk ir-rieda lejn kwalunkwe sistema hija limitata mens fil-Kunsill. Dan jista' potenzjalment ikabbar possibiltajiet tagħna sabiex niġġieldu terroristi u l-finanzjar tat terrorizmu imma joħloq sistema ta' sew komplikata u li titlob ħafna minna bi spejjeż kbar. Irdu nistaqsu lil nfusna jekk dix din hija xi ħaġa proporzjonali. Aħna eskludejna żewġ alternattivi mhux realistiċi, sistema ċentralizzata u sistema deċentralizzata mmexxija mill-awtoritajiet fil-waqt l-oħra mmexxija mill-Unjoni Ewropea. Is-soluzzjoni tista' tkun waħda ibrida fejn ikun hemm ċertu funzjonijiet li jingħataw lill-Unjoni Ewropea u funzjonijiet oħra lill awtoritajiet tal-Istati membri. Aħna raġunajna wkoll xi ftit dwar dan fir-rapport. Jider illi dan jista' li l unjoni Ewropea bodda ta' investigazzjoni indipendenti iżda tista' ma tkunx meħtieġa fid-dawl tal-arranġamenti attwali ta' TFTP li jiprovdu aċċess għall-Istati Membri u l unjoni Ewropea. Din teħdinna ħafna riżorsi, tiswinna ħafna flus u tkun diffiċli li namlu manutenzjoni tagħha. Għalhekk il-Kummissjoni m'għandix lan illi tippreżenta dawn il-proposti imma se tħalli kollox fidejn il-Parlament u fidejn il-Kunsill sabiex jiddiskutu il-kwistjoni u joħorġu suġġerimenti ah, fil-leġislatura li jmiss. Naf li qed nieħu fit-tul, Sinjora President, iżda għandi ħafna affarijiet xi ngħid. U rrid inkun ċara kemm jista' jkun. Aħna wkoll bilna illi kien ser ikun hemm reviżjoni konġunta konġunta illi sir dwar il ftajim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti f'rigward tal-PNR dan sar dan is-sajf li għadda kellna esperti li verifikaw jekk il-Departiment tas Sigurtà u Departiment Intern u x'qed jaħdem konformità mal-standards tagħna u aħna sibna li DHS l-Istati Uniti qegħdin joperaw f'konformità mal u huma qed jagħmlu arbi eh, qed jarblu jagħmlu filtering tad-data għat ma kellhom aċċess għal data sensittiva għal raġunijiet operattivi u l sim ta' data jisir skont il-każ. Hija lokjata u jisir għabbazi ta' ftejn bil-miktub u dan sar biz f'żewġ każijiet. Iżda għad hemm marġni ta' titjib. Meta niġu biex niżviluppaw aktar il-ftejn, nistgħu nagħmlu aktar vizavi it-naqqis, it ta' dejta mill-ewwel jum illi dan jittella fis-sistema l-lum il-ġurnata dan isir ftit tal jim wara meta s-sistema tiġi aġġornata. Aħna wkoll qed ikonna progress fl-użu tal-metodu push u pull, aħna nżommu records hawnhekk għan evalwazzjoni aħjar l-użu tal-pull jon jonqos din is-sena 0.30 fil-mija tad-data rċivit bil-metodu pull u issa mixin lejn sistema 100% push. Għas-sajf li ġej. Edin niddiskutu wkoll dwar kif nistgħu ntejbu ir-reċiproċità u l-kooperazzjoni fost il-pulizija kif hemm miktub fil-ftehim u li konna mekkaniżmu aktar trasparenti għal mekkaniżmi ta' rimedju. Il-rapport ukoll isemmi li l-miżur id-DHS qed jimplementaw miżuri li jmorru lil lin mir-rekwiżiti huma jipprevedu għal notifika tal-Kummissjoni Ewropea fi żmien 48 sija huma tjatu lok għal kull tip ta' analiżi, kull tip ta' xenarju sabiex jiżguraw li jkunu proporzjonali u jevitaw diskriminazzjoni. Dan ir-rapport jirrakmandaw ukoll sabiex inħaffu il-ħidma tagħna u nqarbu aktar lej il-metodu push. Raħan net nixtieq nitkellem dwar id-diskussjoni dwar it-TFTP u t-talba tagħkom sabiex jiġu sospiżi l-ftehimiet. F'reazzjoni għal allegazzjonijiet tal-medja li l-koll rajna dwarhom fejn l-Istati Uniti kellhom aċċess għal data jiena immedjatament ħadd deċiżjoni sabiex niftaħ konsultazzjoni formali skont artikolu 19 fil-ftehim. Aħna kenna bosta kuntatti bit-telefon imma jiena wkoll iltqajt mal-Segretarju David Cohen fi Brussell u f'Washington. Saħansitra sal-ġimgħa l-oħra. Mort il-White House u iltqajt mal-konsulent ta' sigurtà tal-President kemm segretarju, segretarju Cohen tawni zgurar bil-miktub ċertezzi bil-miktub illi il-gvern mitħul fis seħ tal-ftejim ma kellux aċċess għad-data tal-fornitur maħtur u jiena battilkom dan it-tarif sabiex tkunu tistaw taqraw anke intom. Aħna semmejna l-elementi kollha u jiena marċevejċ u ma identifikajt xi xieda illi kien hemm xi ksur tal-ftehim. Aħna konna f'kuntatt mill-qrib mal-fornitur Swift u ma wkoll għamlu l-investigazzjonijiet tagħhom u konfermaw illi ma kellhom l-ebda ħiel illi l-ftehim ġie miksur. Aħna ovvjament ser nħarsu se nitrattaw dan bir-reqa fil-ġejjini wkoll u fir-rebbija li ġejja diġa' ser ikun qed nagħmlu reviżjoni Jien għazda deċidejt li nara il-konsultazzjonijiet u informajt l-Istati Uniti l-bieraħ bil-lejl. Fitra li jena battilkom u koll forsi rajtu f'din litra illi aħna binna dwar numru ta' miżuri sabiex nibnu il-fiduċja li xemnu għasta fiduċja bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa. U aħna binna li nżidu il trasparenza u nżidu ir-rwol u l-involviment ta' supervizuri kollha fil-programm dan tistgħu tarawh miktub fl-ittra. Kif ħafna minnkom u ħafna ċittadini fl-Ewropa eh, ma kienux kienu maħsuda bil-revelazzjonijiet ta' Snowden u kif l-NSA kienet qed tiġbor id-dejta b'mod mhux proporzjonali din hija xi ħaġa illi għandna id-dritt huwa li nkunu nkwetati dwara u għadna nkwetati dwara u hemm bżonn ta' ħafna bini tal-fiduċja sabiex nirkupraw il-fiduċja li ntilfet bejnietna. Aħna dan iddiskutejna fit-tul u fil-komunikazzjoni li adottajna illum flimkien mal-Viċi President Redding u rappreżentant Oli Catherine Ashton aħna stabilejna miżuri dwar kif din il-fiduċja tista' terġa' tibda timbena. Tkellimna dwar ir-riforma tal-protezzjoni tad-data fl-Unjoni Ewropea. Naf li dan il-Kumitat huwa attiv ħafna f'rigward ta' dan dna ntemmu wkoll ftehim umbrella mal-Istati Uniti. Nittamaw sa' rebbija jew sa' sajf li jmiss il-President Redding ukoll ser titkellem dwar din il-ħtieġa li nirrevedu u niċċaraw ir-regoli skont il-ftehim Safe Harbor aħna ser niddiskutu possibiltajiet sabiex ikonna taħdidiet internazzjonali fidan dan il-qafas u aħna qed ninvolvu ruħna ħafna mal-Kongress Amerikan u l-mod kif huma qegħdin jaħdmu sabiex naraw li ir-riformi li qed jiġu diskussi fil-Kungress u fis-Senat ikollhom effetti pożittivi wkoll fl-Unjoni Ewropea sabiex ikollna arranġament aħjar u limitu fuq dak li tista' tagħmel l-NSA bi skrutinju aħjar u rendi kont tal-ħidma tagħhom aħjar għalina fl-Unjoni Ewropea u ċittadin ta' pajjiżi terzi. Jħut minnkom żaru il-Kongress il kongress fl istati Uniti ħafna ċittadini tal-Unjoni Ewropea xejn ma ħadu goż b'dawn revelazzjonijiet u aħna qed insegwu l-affarijiet ta' sew mill-qrib. U għalek, Sinjora President, da kollu li kelli xinejt jina zgur li ser jkunaw ħafna mistoqsijiet u jiena lesta illi inwiġibom sa fejn nista'. Jina konxa li jintom għatkom maqrajtux id-dokumenti kollha, imma jina rrit niġjaw mill-aktar fis possibbli sabiex inkun nista' nwieġeb għal mistoqsijiet tagħkom, grazzi. Grazzi, Iva għanna lista sħiħa ta' persuni li jixtiequ jitkellmu. Jina nixtieq insemmi dak li jinti semmejtu ukoll is-Sinjura Redding ġejja fetan il-Komitat Libe fid disa ta' Diċembru dwar il-rapport tal-grupp transatlantiku ta' esperti u l-evalwazzjoni ta' Safe Harbor dan ser ikun fi Strasburgu, din il-laqa ser isir fi Strasburgu. Fil-bidu nishtiq ngħid ngħid li jiena kont tassew kuntenta illi inti semmejt din il-ħtieġa illi nirkupraw il-fiduċa bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Il-fatt li inti ġejta hawnhekk dawn ir-rapporti pożittivi aħna nafu illi hemm sitwazzjoni serja minħabba din in-nuqqas ta' fiduċja wara l-aħħar avvenimenti li l-koll konna qegħdin nitkellmu dwarhom. Ejjew nibdew bil-kummenti u l-mistoqsijiet nimmaġina tal-membri. Nistaw nibdew bis-sur Moraes ek joġbok. Nisul vos. Kjoġbok. Ehm, zunächst einmal recht herzlichen Dank. Grazie tassew. Jena nishti nibda billi nirringrazzjak għal rapport. Jien nishtiq. Nirringrazzjak tal-li serraħtina xiftit moħna u tkellim dwar l-inkjesta illi kienem, l-investigazzjoni li kienem, l-istudji li saru, inti tkellimt illi u għet illi aħna nistaw ntejbu ġiftit l-affarijiet jider li jem problema fl-interpretazzjoni. Is it okay now? Yeah. yeah. Then please, yeah. shortly. Kollox sewissa? Terpeti jitolbu skuża għal darbohra grazzi tassew tal jettina kif jinsabu l-affarijiet palissa u l-inkjesti li kienem intijet illi għat nistaw intejbu il-situazzjoni. Jien nixtieq inkun naf x'inhi l-kwalità ta' dan it-titjib li jista' jkun hemm, kif jistgħu jmorru għall aħjar l-affarijiet. Ser nitbedu mill-standards li qbilna dwarhom fit-trattat oriġinali. Ser inżommu ma dak il-livellu nippruvaw intejbu fuqu. Jew inkella. Aħna qegħdin ngħidu illi hemm distak diskrepanza kbira fil-protezzjoni tad-data inti taħseb li rdu ntejbu kollox mill-bidu jordu nirfinaw xi ftit l-affarijiet jew qed nitkellmu dwar nuqqasijiet enormi li jridu jiġu irranġati. Ixtieq nisma' x'għandek xi tgħid u nieqaf hemmhekk, grazzi. Thank you very much. I think we can go on, we can go like. Grazzi ħafna, naħseb nistgħu niġbru xi eh, mistoqsijiet. Sur Grazzi ħafna, tinka, Iva, jiena wkoll naqbel li rridu aħna nħarsu lejn il-kwalità, it-titip, Iva, ma kellix aħna opportunità naraw il-komunikazzjoni eh, u eh, sabiex natu reazzjoni nasib inti għamilt ħafna sforzi sabiex tikkomunika l-affarijiet semana u għamilt kollox fil-ħin dwar il-komunikazzjoni differenti ġifiri m'għandix il-menti dwar dawn l-affarijiet u vera xaġa pozittiva li fil-futur il-proċess ta' konsultazzjoni rrit ikun hemm iktar trasparenza dwar is-sistema ta' monitoraġġ dan huwa tajjeb u dwar dak li rajna mill-komunikazzjoni l-futur jidher sabiħ u naqbel mas-sur vos ġifiri li jkun hemm titjib hemmhekk ovvjament iż-żmien jista' jiġġudika kollox u jekk se jkollna bżonn nevalwaw l-affarijiet, iva tajjeb li nevalwaw l-affarijiet, ħaġa li għandna bżonn nevalwaw għalissa sabiex nifmu l-affarijiet qabel ma nimxu l-qoddim qed nitkellem jiena dwar fejn ħannalqu dan il-kapitlu u Inti tkellimt dwar l-eluq tal-kapitlu ġifir fuq il-fat li jissa l-Istati Uniti għat jajdu li le ma ksirnix ma kienxem ksur ta' ċess u ta' regoli dwar l d data Sabiex u dan il-kapitlu jena naħseb li wis probabli rridu marru l-ura rezoluzzjoni li saret f'Ottubru u nix nfakkar li l-kulħat li meta aħna nitolbu sospensjoni temporanju tal- ftejm TFTP kien hemm tliet kundizzjonijiet hemmhekk imniżlin li ġew ehm, sodisfatti pereżempju l-aċċess għad-data għall-NSA u mbagħad fil-itra tiegħek tas-sitta eh, u 20 ta' novembru li segretarja ġenerali Cohen inti qed li um, id-data flimkien mal informazzjoni li inti rċevejt dan waslek tinkonkludi li m'hemm l-ebda elementi li qed juru li l-Istati Uniti marru kontra il-ftejm Swift u il-gvern tal-Istati Uniti ma kisruġ dawn il-ftejm komplu iħarsuh sa fejn nifmu aħna il-konsultazzjoni bazat ruħa fuq jekk kien hemm impatt fuq is-sistema Swift jew jekk xi aġenziji oħrajn tal-Istati Uniti jew l-NSA kellhom aċċess għad-data Swift. Itħassib li aħna qajjimna mal-Kummissjoni l-Kunsill u l-Istati Uniti fir-riżoluzzjoni tagħna ta' Ottubru jekk tiftakru ġifieri jekk il- data tal-messaging finanzjarji kien hemm aċċessa li għalija permezz ta' sistemi oħrajn mhux Swift. U aħna ma konniex qed nitkellmu dwar l-NLAs, ġifieri affarijiet li huma legali, ġifieri qatt iridu nirċivu tweġiba għal din il-mistoqsija u jkolli ngħid li iva forsi inti għadek ma studijajt dawn l-allegazzjoniet qabel ma nalqu dan il-kapitlu rridu aħna nirċievu tweġiba għal dawn l-allegazzjonijiet u l-kwistjoni għada waħda kbira u ma naħsibx li pala l-parlament nkunu aħna għamilna l-ħidma u għettaqna l-ħidma taħna sakem ma nerġivu tweġibiet u tajib li nanalizzaw il-kualità tal-relazzjoni taħna li għaddeja bħalissa ma ma nistawx nalqu il-kapitlu sakem ma nifuka waħna fuq tweġiba ċara l-dik il-mistoqsija. Grazzi ħafna Klod, Sofien Dvelt. Grazzi ħafna President. Jina ferm kontenta li l-Kummissjoni il-Kummissarju eh, attendit eh, dan il-debattitu sabiex tisma l-kommenti u jiena naqbel imma mal-żewġ kellima ta' qabli Klod qal li dan il-kapitlu ma jistax la' għalissa u jekk nużaw analogija ġifri tal-kodba naħseb jiena dwar il-kodba tiegħi meta kont tifla u l-ħraf differenti u qed nitkellmu aħna dwar investigazzjoni fejn il-Kummissjoni qed titlob lill-MSA. Inti inti tħalt fis-sistema tagħna u ħadd id-dejta b'mod illegali, l-NSA jgħidu le ovvja li le. E mela jiena qed niftakar bil-istorja tal-Barnuża ħamra ġifieri fejn il-lupu qed jiġi msaqsi jekk kiel in-nanna jew le ħajajt le ovvjament. Swift Iva wet u l-verifika taħħom u l-NSA u kolli ġifiri kif nistaw namlu l-verifika aħna Illa la ma kienxem investigazzjoni forensika fuq il-post, investigazzjoni li setet naqi kull dubju jekk aħna kellna suspetti li n-NSA ħaddu dejta tagħna b'mod illegali u ma l-aħħar entità li għandna nsaqsuhom jekk huma għamlu hekk jew le għax ovvjament ħajjajdu ħaja ħilfu li ma ħadux eh, din l-informazzjoni. Dana mux konvinċenti għalija. Iġifiri jekk qed nitkellmu dwar il-miżuri fejn nistgħu nibnu il-fiduċa dina ma tikkwalifikax bħala miżura bħal dik u mbagħad il-Parlament Ewropew talab sospensjoni ta' Swift jew il-ftehim ftif, Swift jew il-ftehim ta' TFTP u l tweġiba tal-Kummissjoni Ewropea kienet ħan injoraw dik is-sejħa u minflok ħan proponu TFTP Ewropeja ġifieri da mhix ħaġa tajba għal bini tal-fiduċa aħna tlabna l-sistema għal ħruxa tad-dejta ma tlabniex aħna għal-sistema sħiħa ta' TFTP Ewropea jiena naqra l-proposta tiegħek jiena daqsxejn jiena pjuttost imħasba ħansib fejn jiena fil-rapport il-ġustifikazzjoni jew il-diskrizzjoni tal- ir-raġunijiet il-għala inti qed tirrifjuta sistema l-ħruġ tad-data jew l-estrazzjoni tad-data fl-Europa, inti tal-opinjoni li sistema pal din ħad fisser li l-esperti tal-Istati Unita jkunu jistgħu jieħdu il-data direttament mid-database ta' Swift. Le aħna li kellna f'moħħna li huma jitolbuna data speċifika u l-esperti tagħna ħajjoħorġu din id-data. ċifir mhux qed nitkellmu dwar aċċess dirett tal-esperti tal-Istati Uniti, punt ieħor li nsipu bħala interessanti intiet li Swift ma jistax jagħmel dan għax database attwali dan id-database mhux qed jippermetti l-tfittxijiet bbażati fuq il beta data personali ma din mux il-bażi tal-ftehim jekk huma ma jistawx jagħtu data speċifika Mela, bħala definizzjoni inti jattajt li huma jistgħu teknikament jipprovdu data eh, sħiħa kollha f'daqqa u aħna mhux qed nitkellmu aħna qed nitkellmu dwar naqsu iva trasferiment ma mux nillimitaw trasferiment ta' dan id-data f'balk, ġva jina ħanaqralkom. Imma onestament eh, jina mandi lebda serħan ta' moħħ hawnhekk u l-miżuri ta' bini ta' fiduċa u marġenti ħafna iva imma mhux biss bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti imma wkoll bejn il-Parlament u l-Kummissjoni, bejn il-Parlament u l-Kunsill u bejn iċ-ċittadini u l-gvernijiet tagħhom u hawnhekk qed ninkludu wkoll eżekuttivi per pereżempju l-Kummissjoni Ewropeja. Għalek, nittama li ħajkolli serħan tan mofs wara li naqra dokumenti imma kif għalt kolod sissa għalissa dan il-kapitlu ma jistax jenala. Grazzi ħafna Sofi, Sir Kirkop. Well, Chairman, I, uh, I couldn't agree more, I couldn't agree less, I should say, with the last speaker. Jena, ma nistax naqbel mal-kellima ta' qabel Sinjora Indvelt, Sinjora Indvelt tajt li kiku nkun inkwetata kiku ta' taqbel miħaj, jiena nishtiq najt b'mod ċar li napprezza xol tal-Komissjoni għax wara kollox ir-responsabilità tal Kommissjoni u mhux ir-responsabilità tal-Parlament Ewropew u il kummissjoni qdiet ir-responsabiltajiet tagħha mod veloċi u nixtieq jiena nifraħ mod partikolari l-Kummissarju Malstrom għal ħidma tagħhom u jiena nixtieq ngħid li vera nilqal l-fatt li l-Kummissjoni qed issa twetta reviżjoni tal-ftejmi tatwali barra dawk li vera ma jafdaw xejn, jiena naħseb li din valutazzjoni ħatkun iktar minn biżejjed sabiex tkun ta' serħanta moħ iva il-fiduċa trid terġa' ġimbena kien hemm il-kwistjonijiet hawnhekk u vera nilqaddi għal gulija tiseħ nixtieq nisħaq għal darb'oħra ovvjament il-kollegi tiegħi ovvjament qed jistennewni ngħidlek l-Istati Uniti eh, l-iktar Eh, alleat importanti tagħna fil-ġlieda kontra terrorizmu kellna l-esperjenza reċenti hawnhekk dan il-qasam u rridu nkomplu naħdmu flimkien fil-futur rridu nqodu attenti meta tnamlu l-punti politiċi tagħna li ma nipperekolawx is-sigurtà taċ-ċittadini Ewropej din xi ħaġa li rridu nżommuha u dinajna xi ħaġa vera importanti u rridu wkoll namlu distak bejn il-ġbir tal-intelligence, l-aġenziji u il-ħidma ta' kuljum u l-kooperazzjoni jiena naħseb li dawn u livelli pożittivi pozittivi u għalin u koll aħna għaw l pozibilta li nintroduċu program ta' tracking u intraċar ta' terroristi Ewropew dinna tista' zit is-sigurtà u ovvjament eh, dan il-programm jista' jaqa' taħt il-liġi eh, Ewropeja u jekk permetti li nixtieq nagħmel xi kummenti addizzjonali personali eh, jiena mela poġġejt bil-qeda hawnhekk għal xi xhur jew anzi isom snin jekk inti ħatuża l-loġika tiegħek jiġifieri dawk li eh, l-iktar li eh, għaddew minn diffikultajiet f'dan il-kas tal-Istati Uniti naħseb dawn huma ħerqan li raraw sistema tal-PNR regolata fl-Ewropa kollha din ħad tkun xi ħaġa ġifieri hemm xi kontradizzjonijiet hawnhekk li qed insibhom daqsxejn diffiċli naħdmu fuqhom li nixtieq nagħmel nixtieq nagħlaq billi ngħid li iva Dawn il-ftemiet huma kollha importanti għas-sigurtà u s-sigurezza tal-poplu Ewropew. Jiena wkoll tinħossni tajjeb li l ewropol jajdu li l-implementazzjoni tal-ftejmet katru s-sigurta mill-program tal-intraċċar din informazzjoni u rrit li vera kruċjali fil-tweġiba ta' u risposta eh, għal ħafna attakki terroristiċi pal per eżempju il-kazijiet tal-bombi tal-Londra u l-kasta Oslo u kol. Iġifiri jett nitkelmu dwar, eh, il-Komissjoni jett titkellem dwar ser-regwardi imma t-provdi għafas legali ġdijt ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea. Jena nittama li sena nkun nista' nagħmel progress jena s-sess fuq xi kwistjonijiet li jien għandi l-kompetenza fuq ma f'dan il-waqt rridu nerġgħu nifirħu l-Kummissjoni. Iva, kif jiena stesset fil-bidu ta' dan il-kommenti, il responsabilità tal-Kummissjoni primarjament u jidir li l-Kummissjoni li et ir-responsabilità tagħha mot xira u naħseb li għalek irridu nifirħu l-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, jiena nixtieq eh, nitlob lil kulħadd sabiex eh, tillimitaw il-ħin eh, tal-mistoqsijiet tagħkom ħalli bekk kulħadd ikollu l-opportunità jitkellem sur Arbrecht. Għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna President. Ivan, nixtieq nirringrazzja lilek Signora Malmstrom għal din il prezentazzjoni L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħidilkom li hemm ħafna punti fil-pakkett ta' komunikazzjoni li huma vera utli għan negozjati li huma għaddejjin bħalissa u l-ħidma għaddejja bħalissa fil-kwistjoni ta' data it-trasferiment tad-data, l-flus tad-data u r-regoli tal-ħarsin tad-data u jiena naħseb li għandna bżonn nifukaw fuq dawk il-punti u Irridu nsemmu l-ammont enormi ta' skambju ta' data b'mod transatlantiku, per eżempju, taħt il-ftejn fabe, u ovvjament taħt il-ftejmit l-oħra tal-infurzar tal-liġi li għanna u fejn se jkun ħtieġa sabiex ikollna ftejm li jkopri kollox għal-ħarsin ta' data kif aħna tlabna kif il-Parlament Ewropew stalab waqt kull stadju ta' negozjati u waqt kull skambju ġifiri għanna bżon li jkollna ftejm li jkopri kollox u Jiena smajt bil-reqqa jinti tkellimt dwar ir-rebbija jew is-sajf jiena nixtieq inħeġġiġkom sabiex niksbu ftehim li aħna nistgħu napprovaw f'dan il-Parlament. Dinha tkun xi ħaġa vera importanti u ovvjament din ħaġa għandha bżonn tinvolvi il-bidla tal-bazi legali fil-Istati Uniti ħalli bekk jiġu koperti l-ġittijiet fundamentali ta' ċittadini Ewropej palissa mhumiex imsemmija meta niġu biex nitkellmu dwar l-interessi legali ġifiri. Dana kien fost l-iktar punti importanti li għedem diskutajna fil-skambju ta' dejta tagħna vera rridu nisqu fuq dawn il-punti ma sabiex nisqu fuqhom jiena naħseb li d-deċiżjoni kienet waħda għalija d-deċiżjoni ta' dan il-Parlament sabiex ngħidu b'mod ċar li jekk ma jkunx hemm moviment u m'hemmx mhux qed isir dan il-moviment. U mm, fid-direzzjoni l-opposta ġifiri hemm il-ksur tal-salvagwardi li aħna għanna mbagħad aħna għanna bżonn li eh, niġbu dawn il-konsekwenzi, il-konsekwenzi li aħna niġbu bħala maġġoranza f'dan il-Parlament Ewropew u il-Parlament Ewropew li jagħmel il-Parlament tala pa' sospensjoni tal-ftejm TFTP u jien ma nextieqx li nerġgħu nitlu f'dan id-dibattitu aħna tlabna dan inti in your right din it-talba ġifier qed nitkellmu dwar problema istituzzjonali vera gravi ġifier problema istituzzjonali vera gravi għax jekk il-Parlament Ewropew aħna jagħmel dawn it-talbiet u l-Kummissjoni kemm tinjurhom ma nistgħux naċċettaw din is-sitwazzjoni ma aħna semmejna dan fir-riżoluzzjoni b'vot ta' maġġoranza li dan għandu effett Eh, serju fuq il-possibilità tal-Parlament li jadotta ftejmiet internazzjonali futuri. Għax aħna ma nistawx, ma nistawx ninfluenzaw il-mod kif dawn il-ftejmiet qed jiġu implementati, ma nistawx aħna naqtaw l indnija ġifiri fejn dawn il-ftejmiet ma jistawx ikomplu jeżistu iktar jekk il-Kummissjoni tkompli kemm tinjora l-talbit tagħna mbagħad dwar eh, eh, il-TS system, Iva, hawnhekk e e, TFTS din sistema mux qed isemmi l-affarijiet proporzjonati, ma kif smajna diġa mis-sinjorant sinjorant Velti ġifiri li qed nitkemmu dwar li data tinħareġ li jkollna aċċess tal-awtoritajiet tal inforzar tal-liġi kollom aċċess jekk ikollhom suspett jew jekk ikun hemm riskju konkret ġifiri dina natura ta' sistema bazata fuq l-istat ta' dritt sistema li mhux qed taħdem bħalissa peress li m'għandniex aħna il-possibilità li jkun hemm l-aċċess għal din id-data bug ġifiri fejn dan huwa fuq il-sospett jew riski konkreti bħala l-aħħar punt tiegħi. Illum jiena fil-Huffington Post jiena rajt li l-Aġenzija Sigurta Nazzjonali ila tiġbor eh, ir-rekord ta' attività online sessuali u tkun fil-siti pornografiċi sabiex tagħmel danju l reputazzjonijiet ta' dawn li l-Aġenzija konsidra li għandha tamel bżonn tagħmel dan. Aħna bħalissa ninsabu f'stadju fejn is-surveljanza tal-massa miexja f'direzzjoni li vera mhux aċċettabbli, kompletament mhux aċċettabbli, ġifieri fejn id-demokrazija tagħna u l-istat ta' dritt qed jiġu imminati. Jiena mhux qed nisma' l-lingwaġġ ġifieri fil-komunikazzjonijiet tagħkom li qed nimxu f'din id-direzzjoni ġifieri s-surveljanza tal-massa fuq dik l-iskala falliet u rridu nirtiraw minn din is-surveljanza u x-xaqt jiena nisma' wkoll il-fatt li il- minn punta di vista tal-liġi tal-Unjoni Ewropea jew tal-Istati membri l-aċċess kontra l-liġi għad-data din dan l-aċċess irid jiġi investigati l għala mhux qed isiru l-investigazzjonijiet jew dinna tista' tkun mistassija hemm investigazzjoni fuq ċiber attakki fuq l-istituzzjonijiet Ewropej, ċiber attakki fl-Istati membri fuq is-servizz differenti ehm, mill-autoritajiet jew barranin jew inkella bażati fl-istati membri. Grazzi ħafna, grazzi nixtieq jiena mela ngħidilkom li fadal seba tal-bit tal-mikrofonu iva minn banda e, iva u l-ista imma il-banda l-oħra jekk kulħadd ħajjitkellem għal ħames minuti ma nkunux nistgħu aħna nalqu fil-ħin. Ġifiri ma nixtieq xie jiena npoġġu espressjoni fuqkom imma nixtieq nitlobkom sabiex iżommu fil-qosor u sabiex nkun nista' aħna nagħti opportunità l kulħadd jitkellem issa nixtieq nitkellem nagħdi l-mikrofon li Cornelia Ernst. Grazzi ħafna. Ippermettili nagħmel kumment eh, preliminarju, Sinjura Malmstrom. Mela dawn id-dokumenti qed jiffakruni dwar dawk id-dokumenti li konna nirċivu ġifiri mid-Demokratiku eh, mir Repubblika Demokratika tal-Ġermanja bardin din l-ħbibarija li ma tistax tinkisser mal-Unjoni imma u saret ek ħafna iktar ek ukoll lejn l-aħħar u għandi ġifiri eh, minn ġewwa nħassni li vera kontra din l-ħqbiberija li ma tistax tiġi affettwata. Forsi taħsbu li qed inkun daqsxejn hawnhekk imma dak li għandna fid-dokument mhux biżejjed. Ftit kummenti biss hawnhekk li nixtieq nagħmel. Melek, ħafna konsekwenzi li inti ħabbart fl-annes. Em, fatti, em fatti emmek li mandomx jaqsmu ma' terrorizmu. Iva, kull ma trid tagħmel li tħares li l-affarijiet li seħħu f'din l-aħħar sena u eh, dawn l-affarijiet huma mniżlin hawnhekk imma dinha mhix prova li Swift kellha x'taqsam hawnhekk. Swift kien se jkollha fett jekk din id-dejta ħadd involvi mela rejat li seta ġi imwaqqaf minn qabel, ġifiri jek tista inti ta' provi dan fuq dan mela iva kien se jkun possibbli li kiseb ftejn bħal dan, imma dan mhux qiegħed hawnhekk m'hemmx spjegazzjoni teknika ta' kif seħħaw l-affarijiet u la ma il-provi. Iva, l-finanzi aħna nafu dwarhom minnu kol tkellem dwar dawn iċ-ċifri. Umbat, it-tieni prova ta' sospensjoni għandek assigurazzjonijiet bil-miktub mela erġajna morna lura l din l-ħbiberija li ħatibqa' hemmhekk soda ġifieri Iva, ma kienx hemm eh, qari ta' data, imma l-provi fejn din dawn il-provi li dan seħ, ġifiri inti kull ma għandek assigurazzjonijiet minn għandhom u Iva, Mela, li ma provi għandek inti id-data fejn edha, id-dokumenti fejn huma, ġifiri id-dokumenti li qed juru li l-ħaġa situazzjoni hija din Ma ċaħat għat verifika, jew ċaħat għat jivverifika kif issa zviluppaw l-affarijiet u kif l-NSA irnexxila titħol f'ikolla ċessa s-Swift. ċaħat għamel l-investigazzjoni, hemm xaħat li investika din l-akkuża, hemm xaħat fl-Istati Uniti, fl-Unjoni Ewropea, x'imkien ieħor forsi. Jiġifieri x'riżultati attwali ħarġu? ġifiri mux bi assigurazzjonijiet imma rizultati konkreti u qabel ma inti ha tfassar xi ftehim ġdid fuq Swift u jew Swift Light jew Swift bi eh, appoġġ eh, ta' ħbiberija mill-NSA qabel ma tagħmel dawn dawn il-mistoqsijiet irid ikun hemm tweġiba għalihom qabel ma tajt inti li iva mela nistgħu nkomplu b'Swift eh, kif għamilna fil-passat nistgħu ninsew li nissospenduh. Sissa m'hemm xejn fuq il-mejda dwar dan xejn. Umbat, huma iva zamma huma trattati aħna x'għandna x'inhu huma l-provi hawnhekk. Jiena issa qed niddejja b'dawn l-assigurazzjonijiet milli ma jiġix bil-provi. Aħna li għanna unnek għanna l-ignoranza ġifiri dwar is-sitwazzjoni reali, aħna pala l-Parlament Ewropew, inti pala l-Kummissjoni, u l-Kunsill eh, aħna vera fajnejn iċ-ċittadini li supposta jivvotaw għalina is-sena diħla jħarsu lejna isna boloħ. Iva, id-drittijiet bażiċi ma ġewx imħarsa hawnhekk u eh, kellna bżonn inkunu hemm sabiex inħarsuhom dawn. Inti ma temminx, inti temmen li xi ħadd jaċċetta dan bħala xi ħaġa siewa, le naħseb li jħarsu lejn dan bħala eh, ħela ta' flus, grazzi. Sippel, please. Is-Sinjura Sippel, jekk joġbok fil-qosor kemm jista' jkun. mill nista'. Grazzi ħafna. Imma hemm bżonn li ngħid frankament illi wara din il-preżentazzjoni huwa minnu ma kellix eh, l-ħin biex naqra kollox minn qabel imma jiena pjuttost inħossni urtata. Mela fiduċa ġiet imminata lejn l-Istati Uniti hemm bżonn nerġgħu nibnu l-fiduċa f'dan il-pajjiż għabbażi biss tal-fatt li zgurawna <laughs> tajjeb wis jina urtata għax u waħda mill-miżuri ta' bini tal-fiduċa semmejt int laqas taħt il-mandat tiegħek il-ħarsin tad-dejta. U jina nixtieq infakkar illi dan il-pakkett tal-ħarsin eh, tad-dejta fuq livell Europol ftima l-Istati Uniti mandom xejn xaqsmu ma dawn l-evenimenti li minnaw il-fiduċa tagħna. Ilna għaddejjin sentejn bid-diskussjonijiet tagħna. Il-ħarsin ta' dejta indispensabbli pa' dubju ta' xemma li m'għandha xejn x'taqsam ma' l-NSA u l-ksur u għalek wieħed ma jistax jitkellem fuq da kollu bħala miżura ta' bin ta' fiduċa wara da kollu għanna bżon ta' sowi konna proċeduri ġodda fuq il-retenzjoni iż-żamma tad-dejta U ovvjament ma nix nitkellmu biss fuq is-servizzi segreti tal-Istati Uniti ma moħrajn u sa fuq l-Swift wieħed mill-punti l qajjim tint biex ta' argumenta kontra dan l-argument ta' fuq territorju Ewropej, qed tkellem fuq il spejjes li hija ħaġa għalja wis, eh, ħaġa tal-iskantament skonti, dejjem tkellimna fuq il-ġrida kontra terrorizmu u il-fondi disponibli fil-Baċit Ewropew naħseb il-50 miljun euro biex ndaħlu il-PNR Ewropew naħseb temmu il-xol u il-Kommissjoni ix-xogħol u il-Kummissjoni il trid li ikolla sistema tal-frontieri għal kontroll kollox ovvjament eh, u mill-flus minkejja il-kriżi finanzjari inti taqbel imma fuq id-dejta tas Swift tista' ngħidu l-prezz huwa qoli wisq. U jekk fimtek sow intat illi ma nkunux nistgħu niggarantixxu l-istandards ta' ħarsin tad-dejta illi nixtiequ. Mela, tajjeb, tajjeb, allura x'se nagħmlu jekk ma nistgħux nirrispettaw l-istandards test tagħna? Mela għal xejn u x'vera għal xit negozjaw mal-Istati Uniti. Mbagħad għandi tillet punt illi musse jkonna xi valur miżjud eh, ngħidu hekk jew xi benefiċċju ulterjuri addizzjonali ma naħseb illi l-fatt illi huwa illi ma nkunux għalfejn nittrattaw din id-data mhux proċessata li tmur lejn l-Istati Uniti. U intuwa biss pajjiż terz xi data mażula wara talba speċifika. Ġifieri naħseb jien li hemm valur miżjud valur miżjud li hemm bżonn nikkonsidrawh, u lekin urtata ħafna u ma naħsibx l-qari ta' dawn id-dokumenti b'xi dettal sejta fili eh, dak li tinħoss u l-kritika tiegħi dan il-PNA l-Istati Uniti jina mina ma naħsibx li se nbiddel femti. Grazzi ħafna. Kellim għal-miss. Grazzi ħafna, Signora President. Mżon nammetti, il-lina pjuttost sorpriza il-komissarju Malmstrom, il-lina nil ovvjament il-presenza taħħa fosna, ke setat eh, taqra, eh, setat tikteb l-teżor tal-Istati Uniti u tala dan id-dassim minn ma tiġi hawnhekk u titkellem mar dan il-Kumitat għax aħna votajna bħala maġranza illi nagħmlu appella sospensjoni dan il-ftehim. U forsi kienet tkun iktar qlija pala tattika li tiġi hawnhekk u tispjega għaliex ma kienx hemm bżonn skonta. Qabel ma tikteb li teżor li kien għandu kun il-bira, u vera. U għalhekk isna qed tantiċipa wisq. U jina s-soltu ma tantx nikritika l-Komissjoni, minna pjuttost imħasba fuq il-fatt li ma stajniex nistennu sal-lum sa wara l-offsinar iktar tard forsi biex tikteb din Eh, litra. U jina qed nsaqsi l-affarijiet saqsejt xarejn ilu qatt ma fimt litra ta' David Cohen ta' 18 ta' Settembru. Imma jider illi qed jgħid biċ-ċar illi TFTP eh, mhuwiex l-uniku aċċess għad-data U għalek eh, wieħed jista' jifhem forsi qed jajdu li forsi jkun hemm supina fuq eh, istituzzjoniet finanzjarji eh, biex ikun jista' identifikaw il-kriminali, l skriminali jiġifieri wieħed jista' forsi jista' jifhem il-loġika ma ma kellix il-ħin naqra il rapport Dan huwa kopert mill-rapport hemm Eh, rotot oħra li wieħed jista' jikseb din id-data ta' swift mela bżonn naqra. Għax imbagħad eh, Sir Cohen baqa' eh, qal illi let use il-gvern qed Amerikan qed juża dan il-mezz biex jieħu data li ma stax jikseb xi mezz ieħor. U għalhekk jiena xarajlinu ma kontx naf illi suppost ħanajdu għek kienet l-ħar rikors meta huma kienu diġa' provaw jużaw mezzi oħra biex jaslu għal din id-det ta' Swift. Jina naħseb li kienet forsi l-unika waħda jew waħda alternattiva jew l-aħħar rikors. Jiena pjuttost imħasba daqstant u għalhekk nittama illi niskopri mir-rapport tiegħek eżatt eżatt x'inhi t tweġiba għal din il-mistoqsija. Eġifiri, hemm rotot differenti, hemm mezzi differenti, ma tantx eh, laqqa segwejt il-rapport ta' PNR fuq il-paċa numru 3. Inta titkellem fuq valutazzjoni fuq il-fatt il-PNR u skopijiet fil-ġdida kontra il-terrorizmu, imma ma tantx eh, twiġa pal-mistoqsija, pjuttost intajt biss illi permetti il-DHS li għamel xie eh, tluq qabel ta' xdisajn l-ek. aħna nibqaw insaqsu xinu l-qofol ta' diskussjoni xet il-waqqa fit-terroristi u ma tantx isna għat ma nista' nidentifikaw eżatt eżatt it-tweġiba. Grazzi ħafna. Uh, Madam Verja, please. And... Signora Verja, jek joġbok so fil-qosor. Jina se niprofa, Signor President. Jina nishtiq norbot ma l-kollegi illi ringrazzaw il-Kummissarju Masum tal-li ġitawnek fosna l-lum dan ir-rapport li ġi adottat mill-Kummissjoni. Pal kollegi tija jina ma kellix il-ħin li naqra d-dokument, jina biss tajtu tajn il-rapport imma rajt dak li qalu l-mezzi ta' xandir u eh, dak li rajt jien jorbtu mal-kummenti tal-bicċa l tal-kollegi tiegħi hawnhekk. Jina kon surpriża bil-presentazzjoni tal-Sinjura Mashom il-mod kif jippreżentat resqet l-affarijiet Fl-ewwel parti tkellimt l-iktar fuq l-effiċenza tal-ġida kontra terrorizmu u mbagħad ħesrem fuq il-protezzjoni taċ-ċittadini. Naħseb li din il-preżentazzjoni mhi sodisfaċenti L-ewwel net nixtieq norbot ma dak li qalet il-kollega tiegħi mod partikolari Cornelia Ernst, naħseb illi m'hemm xit fuq l-effiċenza tal-ġida kont terrorismu illi qegħdin li inta tressa hemm il-lista, hemm l-affarijiet kollha li ġew konċernati, imma mitantx mhux qed tgħidilna għaliex huma effiċjentu lek aħna għandna bżonn inkunu nafu kif dawn il-proċeduri użati u dawk li kienu l-affarijiet li kienu kontra terrorizmu intkom stajtu eh, tafuhom permezz ta' dak li qed tasbu. l m'hemm xejn nirrepeti ruħu m'hemm xejn ta' ġrit. Issa, fi dokumenti titkellmu ħafna u intu wkoll tkellimt fuq il-presentazzjoni tiegħek fuq il-lużu tal-valur sostanzjal ta' dawn il-ftehim. Imma nixtieq infakkar illi l-prinċipji f'dan il-qasam mhumiex tant l-użu ħnajtwek xoċot, l-użu xoċot, imma l-użu li huwa tassow bżon jus biex nilħu l tana fuq dawk li huma drittijiet fondamentali illi qegħdin imċajprina hawnhekk. U lek jiena sorpriża wkoll għax smajt kemm il-derba il-kummenti tal-autorite ta' Europol illi isu daw kważi biss ġew ignorati, xna President, se nieqaf derwaqt. Imma issa e, iva issu isum ġew ignorati u issu ma ġara xejn bat l-aħħar ħaġa bel ma nagħlaq. Inta tajt m'għandniex provi kontra jidirli illi dak li ħareġ fuq il-mezzi ta' xandin minn Ġunju e, kif tista' ngħid Eh, tassow joħolqu xi suspett u għal daqstant nixtieq inkun naf fuq xi qed issejjes eh, dak li għattint meta tajt illi eh, ma kontu qed tipprovaw taħdmu kontra. U għalhekk kina norbot mal-kumenti ta' Albrecht dawn huma kollha kwistjonijiet fondamentali hemm bżonn dejjem niftakru żommu f'moħħna din il-protezzjoni taċ-ċittadini. U ovvjament ma naqdu mirna hawnhekk. Grazzi ħafna jekk ikollok it bit, hemm bżonn inħaffu l-pass xi ftit jew wis dan il-proċess tagħna ta' warlof sinar is-Sinjura Lopez issa. Grazzi ħafna. Iva, nixtieq ringrazzjak. Mela, Sinjura Mastro, meta rċevejna dan il-pakket, loġikament aħna ma stajniex naqra ħax ovvjament wasal eh, milux. Imma nixtieq ngħid illi mela jien għandi l-ewwel mistaqsija għax jidher kieku isu din ir-reviżjoni hawnhekk ma tantx ikkonsidrat dal il-fenomenu illi kien kienet kien disastru, kienet kważi eh, ħaġa eh, fejn nistaw ngħidu li fiduċa kollha ġiet imminata u jidirna wkoll illi u kol effettivament għadin naraw għal dak li huwa il-sospensjoni tal-TFTP U għalek anki għal fatt illi għan Amerikani bżon jgħamil eh, jara ftit il-kuxenza tiegħu u jara ftit jew anki fuq dik li l-Patriot Act għabasi ta' servizzju ta' sigriti dawk tal-ispjonaċ. U għalek jider li għawnek nkisret il-fiduċa kolla mux biex ġiet imminata u għalek anki għal dak li huwa il-ftejjin fuq il-PNR mhuwiex il-mument li namlu reviżjoni, mhuwiex il-mument nistudjaw dan il-pakket ta' issa m'hemmx iktar fiduċa inkisret u għalhekk hemm sonna naraw kif nistgħu nirreabilitaw is-sitwazzjoni kif nistgħu namlu biex is-sitwazzjoni tkun dik differenti għax ovvjament dak, dak li ġara ġara qabel qabel u għalek qabel Snowden, ġifiri mux għax u revela affarijiet illi konna nafu imma għax Amerikani, ovvjament jikonsidaw li ma jistawx jikomplu deċida konta terrorizmu u jeliminaw il-libertajiet eh, publika u għal-daqstant Jina, mux għed najt bis fuq il-fat ta' tapping ta' telefon ta' Sinjura Merkel jew li dak li ġara terrorizmu fil-Brazil. Għed najdu kull-mkien, għax il-fiduċa imkisra issa. U għalek kem son nitkelmu fuq eh, il-PNR, FTIM, imma jek nitkelmu fuq da kollu, nitkelmu koll anke fuq il-ġustizja, u naħseb fuq eh, dan il-affas eh, se jkun differenti għadak li għadda l-impakket u kif għadna isna għadna għadna f'xi seklu ieħor mhux issa. Grazzi ħafna. Grazzi issa s-sur Vajden Holter. Grazzi ħafna. Jina u kol. Jina kuntent ħafna li ġejta unnek, ġilt ġejta unnek biex tenta maħna, signora komissarju, ma dan dinja l-unika ħaġa pozitiva nistanajt. Għaxin għandi l-impressjoni illi din hija proċedura fejn qed naġlu, qed naġlu ħafna biex namlu hekk dak li ġina f'moħħna. U x-xogħol għadu ma ntemx. U miex ħaġa adattata illi ngħidu nalqu l-affarijiet u mbagħad tiġi titkellem magħna laqas ma ħaġa xirqa illi dokumenti jaslu issa, xuħut eh, waslu l-om eh, dal-ħodu, wara l-offsinar, jina kwasi kwasi kuna donju maħarqu dokumenti fid-dajja ma taqbattom. U għalek nasseb illi se jkun kruċali biex inti terġa tiġi tkellimna wara li nkunu studjana dan id-dokumenti u jina naqbel ma dak kollu li qalu l-kollegi, mhuwiex bizzejiet illi wieħed is-saqsi jekk għamlux dak li suppost għamlu. Hemm bżonn li jkun hemm riċerka xjentifika. Met metodoloġija xirqa għall-investigazzjoni lek dan il-każ mhuwiex magħluq il-kapitlu mhuwiex magħluq u aħna f'din il-kamra se ngħidu hekk mod ċar ħafna mingħajr tlaqliq għax tassuwak ksur ta' fiduċja u intkellimt fuq il-bini tal-fiduċja iva fuq il-fatt li hemm bżonn li jkollna fiduċja fil-piptan Amerikani. Jiena naqbel illi dak li qed titlef hawnhekk hija l-fiduċja ta' ċittadini Ewropej. U dan qed jiġi perikolat dan il-modus operandi. U nixtieq insaqsi jekk tistax telimina illi spjonaċ kummerċali qed isir bħala riżultat dan l-iskambju ta' data u nixtieq inkun naf ukoll fuq dimensjoni kwantitattiva għadna ma tkellimx fuq dan kemm terroristi, kemm tipi ta' sensili ta' data fuq terrorizmu ġew identifikati b'dan il-mod. Kenna l-opportunità illi nkunu nafu l-veduti tal kollegi tagħna fil-Kongress Amerikan imma hemm bżonn li wieħed isom f'moħħu koll li hemm ukoll parlamenti fl-Ewropa li huma importanti daqshom. U importanti wkoll illi inti tikkonsultom. Grazzi ħafna. Kif qed nara hemm kollega oħra tixtieq titkellem fil-qosor ħafna ma saqsejt għall-kelma għax ma nagħmilx is-soltu kumment fuq affarijiet importanti u tekniċi meta ma nkunux eh, rajna il-rapport minn nammira l-kollegi tiegħek naħa l-oħra tal-Kamra għandhom dal-arfin dettaljat u ma rawx il-rapport. U aħna qed nipprovaw minna mela nerġgħu nibnu l-fiduċja fl-Ewropa mal-Amerikani, mal-Stati Uniti u ma nafx hekk dix il imġiba xirqa aħna ħsimna eh, smajna klim pala disastru eh, it-tor tal-Komissjoni se nidikjaraw ġlieda eh, gwerra ma l-Istati Uniti se tiċużeriċi aħna se nkunu Netanyahu ta' l-Ewropa u anki meta l-Iran u l-Istati Uniti wafqu ftejim li huwa pass forsi l-qoddim u żewġ passi lura, imma hekk wieħed jibna jibni l-fiduċa f'dinja ċivilizzata fejn nużaw id-dialogu sofi. Nitkellmu ma l-Istati Uniti għaliex għax aħna maħniex it-Tribunal tad-dinja qegħdin imsieħba alleati mal-Istati Uniti u tafux għandi il-kelma jekk joġbok għax ma nix nitkellmu biss fuq is-sorveljanza illi tixxokjanna il-kol, għadin nitkellmu fuq żewġ temet speċifiċi tafux, eh, iġifiri żewġ msib. aħna għanna bżonn nitkellmu magħhom u ma nasibx illi dak li jem flittra unek fuq il-fat li nal d-dossier imma naqra flittra illi ftejm kien biex nintisifikaw l-sforzi, l-skrutinju li naħdmu fl-imkien iktar U mhux qed ngħid illi hemm xi soluzzjoni jona sodisfatta, imma qed ngħid aħna maħniex xi tribunal, xi qorti, aħna rridu nibnu l-fiduċja taċ-ċittadini Ewropej, rridu niżguraw l-iktar livelloli tal-protezzjoni tad-dejta tagħna għandna l-istess għaniet u ma naħsibx illi dal-ksur mill-għawu mill-hemm u kulħadd ġilet ma naħsibx li jekk se nimxu l-qoddim u da ovvjament eh, jikkonċernjani. Grazzi ħafna kif qed tara, snor Kummissarju, ħaġa emozzjonali ħafna kif stennejt ovvjament dan it-tip ta' kummenti u kif semmejt fil-bidu hemm hemm xi tħassib b'dan l-NSA u n-nuqqas ta' fiduċa u namlu nagħmlu flimkien meta nisimgħu l xulxin l-opinjoni ta' xulxin naħseb kien importanti li wieħed jisma' l-opinjoni l-opinjoni u jekk joġbok hu il-kelma u għadilek eh, il-kelma u issa nistennu il-kommenti minn ħatijak. Signor President, jina se niprofa nirrispondi u jina nirrikonoxxi l-fat li ntkom maqrajtu xi rapporti dispeċini imma ovvjament kelli bil-fors naċil biex niġi qoddimkom mela dejjem nista' niġi lura u nirrispondi għall iktar mistoqsijiet wara li tkunu forsi qrajtu ir-rapport. ir rapport rapport Eh, meta il-kumitati kun jitlobna aħna dejjem niġu. Ovvjament dak illi ġara fuq din ir da dan li għamel l-NSA ovvjament eh, intkom komurtati aħna wkoll ċittadini kollha anki fl-Istati Uniti ma kollha mħasbin illi din l-NSA għamel xi ħaġa bla kontroll għal dik li sorveljanza massiċa probabilment illegali u ovvjament skomda għal kulħadd. Ma nistawx naċċettaw din is-sitwazzjoni u hemm ħafna eh, proċessi għaddejjin biex naraw kif nistaw nimxu l-qudiem. Issa, il-mandat tiegħi kien biex nara ftehim speċifiku, it-TFTP, apparti qabel Snowden kellna proċessi twal Permezz tal-li ma stajna nista' nagħmlu uh, rapport fuq il-valur misjud ta' TFTP l-ewwel rapport fuq il-PNR u kif jirrispettaw il-ftejim għandna eżempji wkoll fuq dak li qegħdin jagħmlu fuq il-PNR. Nistgħu naqsmu l tarif mal-membri tal-kumitat. Għandna eżempji u nistaw u kol naraw eh, lażliet biex tkun tista' u daqstant, ta' kollu nasib huwa loġiku biex nkunu nistaw niġu u din hija parti biss tal-NSL. Kummissjoni mhix qed tinjora l-appelli eh, tal-bit li jiġu mill-Parlament Romilkom għamlu għamiltu ta' eh, talba għas sospensjoni jekk taqraw il-ftehim ta' TFTP kemmx forsi xi nuqqas ta' fuq interpretazzjoni jew il-konformità ta' dan il ftim hemm bżonn illi nwasslu għal konsultazzjonijiet formali mbagħad wara dawn il-konsultazzjonijiet jekk memx ftejim, dan il-ftejim jista' jiġi sospis. Dan huwa kontra l-ftejim. Dak illi għamilt huwa illi uh, eh, natibidu għal konsultazzjonijiet formali u jina maġ biss illi niksru il-ftejim, hemmur nieħdu kafe, le, aħna dedikajna sijat, sijat u sijat twal biex niprofaw insibu tweċibiet għal mistoqsijiet illi aħna eh, rajna. Ma l-komissjoni miex eh, uffiċjal tal-pulizija, Aħna ma nistgħux ninvestigaw, ma nistgħux eh, nagħmlu investigazzjoni xjentifika speċifika, nistgħu biss insaqsu mistoqsijiet ikonna dialog għax dak li nagħmlu mal-imsieħba tagħna dan għamilnieh. U lek irċevejna ħafna tweġibiet, eh, ġew ċaraw ħafna affarijiet u għandna wkoll assikurazzjonijiet bil-miktub li għalek eh, mill naħa tal-Kummissjoni ma nistawx morru iktar li lin u għallek ma nix prova li ma kisru il-ftejim, ma nistawx naċċettaw l-allegazzjoniet mill-gazzetti, ma damma miex bizzet biex inkunu nistaw natu l-prova tal-allegazzjoniet u għadda stant, imma da mux bizzet, għedin nibnu, fatraw litra minn David Cohen, għedin nibnu u nibnu iktar miżuri ta' fiduċa minn għal ma neġaw negozjaw il-ftejim il-ġdid, imma biex eh, dawk li jtiġu il-ftejim E, supervizuri biex ikunu jistaw jinaqdu mal-autoritajiet tal-ħarsin ta' data għom f'iktar fi trasparenza u evaluazzjoni ta' tiġ biex ikollhom iktar stampa ġenerali mbagħad huma jagħmlu din is-supervizjoni u se jkomplu wkoll jaraw dan il-ftim il-qrib ħafna u se nagħmlu reviżjoni ġdida fir-rebbija biex hekk ikonna dak kollu li għandna biex inkunu nistgħu niġu l-lura fuq dan. Uh, the, it is the commission who... Ja l-Kommissjoni li formalment konsulta il kulleċ kollu il kulleċ kollu dal-ħodu iddeċida illi jala il-konsultazzjonijiet f'dan aspet partikolari. Issa dwar il-kwalità tal-bini ta' fiduċja aħna proponejna xi elementi fit-TFTP, xi elementi fejn aħna naħsbu illi nistaw namlu titjib ulterjuri fil-PNR fil-rigward ta' depersonalizzazzjoni ta' data, ta' trasparenza, aktar statistika, sabiex ikonna sistema siħa push fos l-oħrajn. Dan ser jiġi verifikat ma'kom u ser jiġi rapportat fuq bażi regolari wkoll. Idu namlu ħafna aktar, għandna aktar x'naqtfu l-affarijiet mhux lesti Aħna mħasba immens dwar dak li kienet tagħmel NSA fuq individwi Ewropej u probabbli anke kumpaniji. Għalhekk aħna involuti fil-protezzjoni tad-data li intom qed taħdmu dwar hawnhekk u anke fuq dan il-ftehim li jkopri kollox li naħsbu li jista' jagħti protezzjoni aħjar li ċittadini tistgħu tistaqsu lill viċi President Redding għal aktar dettalji għaliex hija ili qed tiddiskuti u qed tuħsel fin negozjati ma jinkont maħħa il-ġimma l-oħra u hija flimkien mal-Avukat Ġenerali u ma imħazba. Tassew l-esti li għamlu l-almu taħħum qabel is-sajf, sabiex insibu tarf ta' din kwissjoni qabel is-sajf, forsi smajtu l-President Obama jgħid illi anke jekk tista' ma jfissirx li jekk għandek tagħmel. U ser ikun hemm proposti fiż-żewġ mamar tal-Kungress. Aħna mux biss nisperaw, imma għedin nistennew illi regolamenti aktar stretti il-monitoraċ il rendikon tal-NSA u koll ikollu effetti fuq il-possibiltajiet tagħna bħala ċittadini Ewropej sabiex ikonna aktar protezzjoni. Imbagħad dwar l-estrazzjoni tad-data, l-ħruġ tad-data. Swift hija dwar id-data flottijiet f'balk. Ma nistawx nistaqsu għal, ma nistawx jistaqsu għal data ta' Sofie Invelt per eżempju, imma ikun hemm data flottijiet. U bażi mbagħad tal-investigazzjonijiet wieħed ikun jista' joħroġ data individwali u għalhekk irridu nibnu sistema ta' data ta' strazzjoni fl-Ewropa. Jista' jsir iva da zgolli jista' jsir. U aħna orejna li dan jista' jitwettaq. Iżda, nirridu li dan isir Hemm raġunijiet wara dan huwa proporzjonali, għandna raġunijiet għaliex nibnu database bħal din bħalissa fl-Ewropa, jien għandi dubji tiegħi ma nħalli fidejkom u fidejn il-Kunsill. Sissa l-Kunsill ma qabbat lebda rotta u saftit ilu ma kien hemm lebda rapporter li ġie maħtur minn dan il-kumitat u ma kienx hemm femmi ċari li ġew espressi sabiex juruna direzzjoni, jina senħalli kollox fidejkom, hemm l-evalwazzjoni ta' impatt ukoll fuq il-website tal-Kummissjoni, intom tistgħu tagħmlu l-konklużjonijiet tagħkom u forsi tipproponu xi ħaġa fil-leġislatura li jmiss. Imbagħad il-Kummissjoni timxi minn hemm. Tant kellim mistoqsijiet, Sinjora President, li għandi bżonn lajnuna tiegħek. Li ma mhux ninsa nwieġeb għal xi ħaġa. Jiena qed nirrealizza illi intom m'għandkomx it-tweġibiet kollha, lanqas aħna m'għandniex it-tweġibiet kollha li aħna tlabna lill-Amerikani aħna staqna li l-Kunsil kun aktar kooperattiv ma taħdid tiegħu mal istati Uniti imma dwar dawn il-files dan hu dak li għandna. Ma jfissirx li ħanalqu kollox u nibqgħu serin pali kiku ma ġara xejn, imma ew ninsabu bħalissa aħna ser inkomplu noqogħdu għassa, ser komplu nagħmlu reviżjonijiet, ser nagħmlu monitorraġ bir-reqqa u ovvjament ser inkomplu nirrapportaw lilkom u jiena lesta li ninaqat magħkom meta trid, Sinjora President kienet xaġa li d-deret bieċar li rridu naqraw il-rapporti bil-reqqa ma kienx bizzejet ħin il-ħin li kena din id-diskussjoni ma kienx għanqas bizzejet tkun idea tajba li nerġaw nisoktaw bid-diskussjoni tagħna ġalla darba ħna naqraw id-dokumenti u jkonna ikolkom xi tweġibiet u forsi jkollna xi suġġeriment suġġerimenti li nistgħu nagħmlu sabiex nirkupraw il-fiduċja. il fiduċja għaliex dawn il fals ma nistawx nifirduhom, għaliex kollha jorbtu fl-imkien u kollha huma marbuta ma' relazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Istati Uniti. Forsi nkunu nistaw ndaħlu dan il-punt fuq xi aġenda li jista' jkollna fil-ġejjeni. Grazzi għal darboħra, grazzi lil kull min ipprova iżomm mal-ħin allokat għal dan id-dibattitu. Xejn faċli, Issa, ser ikon ninqas ħin għal punt li jmiss fuq l-agenda. Punt huwa dak ta' smieħ. Smieħ dwar l-iskema Ewropea ta' taħriġ dwar l-infurzar tal-liġi.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 Nus tiskot, xħajra kana kabda jemmen. Okay. Um, hello. Need to leave a bit earlier, but. Uh, Okay, I will give you the floor. Yes, yeah. <laughs> if Sorry, I say, uh, we definitely uh, have to uh, continue. Kollegi, redu nkomplu. Wara din kwistjoni ta' sew diffiċli, kontroversjali, nittamaw li jissa għanna kwistjoni inqas kontroversjali ismi dwar l-iskema Ewropea ta' taħriġ dwar l infulsar tal-liġi l-Kummissjoni proponiet f'Marzu li titwaqqaf din l-iskema ta' taħriġ sabiex tiżdiet il-kooperazzjoni transkonfinali fost l-uffiċjali tal-Pulizija u l-Gwardjani tal-Frontieri. Element wieħed partikolari huwa li konna kooperazzjoni mill-qrib fost l-Aġenziji differenti tal-Unjoni Ewropea. Walla kiena b'sodisfazzjon qed nara illi aħna mhux biss għandna bosta aġenziji li huma rappreżentati fil-Parlament imma aktar għandna aktar aġenziji preżenti hawnhekk fil-Kamra nittama għaluli li suppost kellu jkun hawn aktar aġenziji rappreżentati. Għandna ħafna kelliema l wara nofsinhar, Sinjura Matthew. Li suppost kellha tkun ir-rapporter tal-file li sissa għadu ma mux għet jeżisti dan il-file sepol, għadna mux għet narawħ, aħna konna għet niddiskutu kif sepol jista' jkun indipendenti mill-Europol, sepol huwa mill-qut immens b'din il-kwistjoni tal-skema ta' taħriġ. Inti kont qed tisma' il-fema tal-aġenziji u l-fema tal-Kumitat Libe illi kienet kontra kull amalgamazzjoni. Sa fejna fien il-Kunsill u 25 stat membru u koll kienu kontra din laqda, din l-amalgamazzjoni. Din għandu tkun parti mid diskussjoni imma u aspet wieħed. Sura Matteo, mux għawnek u l-ewel nitlob jessur Pribe li jitkellem minn diġiħum illi minna li għalli rritiet jitlaq ftit qabel, umbat nistaqsi il ċati ħor sabiex jitkellem waraj. Sur pribek joġbuk. Iva grazzi ta' sew, Signora President. Jisa niprofa nżon fil-qosor għalix islot tijaj suppost diġa spiċċat kont l-agenda ta'kom. Kif semmejt inti l-Komissjoni adottat f'Marzu ta' din is-sena komunikazzjoni dwar skema ta' taħriġ ta' riforzar tal-liġi u lan ta' din l-iskema l-komunikazzjoni u għallin nresqu poli approċ koordinat ta' politika u nizguraw taħriġ ta' kwalità għolja ta' uffiċjali tal-infurzar tal-liġi frankijiet kollha sabiex inżidu l-arfin speċifiku ġenerali ta' kwistjonijiet transkonfinali marbuta mal-pulizija. Kif tafu issa l-policing għandu dimensjoni internazzjonali u essenzjali sabiex ikun hemm kultura ta' nfursar tal-liġi komuni. L-iskema ta' taħriġ tolqot erba' oqsma li aħna sieħlhom strands fejn ikun hemm taħriġ li għandha fuq livell tal-Unjoni Ewropea u li jżid il-valur għat-taħriġ fuq livell nazzjonali. L-ewwel strand ikopri l-arfin bażiku għall-uffiċjali kollha ta' n'fursar tal-liġi It-tieni qasam jindirizza il-tarif profond tal-kooperazzjoni u jispeċjalizza fuq kwistjonijiet marbuta mal-pulizija dan it-tieni qasam u għodot komuni ta' taħriġ f'pajjiżi terzi, fissonijiet ta' pajjiżi terzi u kol l-esportazzjoni tal-aħjar prassi din tkun dan ikun ir-raba qasam. Il-komunikazzjoni tagħmel differenza bejn l erbuqsma l-ewwel u tieni qasam huma kompetenza tal-istati membri imma jibbenefikaw mill-iskema ta' appoġġ fir-rigward tal lodot ta' talim u tixrid tal-aħjar prassi u t-tielet u raba' qasam jiżguraw aktar taħriġ immirat f'konformità mal-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea. Biex natikom eżempju, l-komunikazzjoni tistabilixi fir raba qasam ta' din l-iskema illi it-taħriġ għandu jkun parti integrali mit-tfassil u mill-budget tal-missjonijiet ċivili tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżi terzi. U għallek referenza għall-iskema u it-taħriġ qabel ma l-uffiċjali jintbatu f'postijiet differenti dan għandu jsir meta jkun hemm uffiċjali li huma involuti f'missjonijiet ċivili f'pajjiżi terzi. Illum għanna opportunità ideali sabiex niddiskutu l-implementazzjoni tal-iskema u kol narfu l-importanza tal-koordinazzjoni tat taħriġ fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex niżguraw li jkun hemm approċċ koerenti u nevitaw li jkun hemm irdupjar tal-isforzi u ta' rizorsi finanzjarji. Il-Kummissjoni tirringrazzja lil Sepol, l Sepol tal-li organizzat dan l-avveniment um Ridun nqisu wkoll l-isforzi li sar fil-eżerċizzju tal-mapping bekk wasal iż-żmien illi nibdew bil-fażi ta' implementazzjoni. Il-komunikazzjoni ta' Marzu li għadda tipprevedi illi sepol ikun il-forza illi twassal għall-implementazzjoni tal-iskema ta' taħriġ u fl-istess waqt tiżgura kooperazzjoni mill-qrib ma' l-istati membri u mal-partijiet interessati jekk inqisu il-limiti budġetarji jidher biċ-ċar illi xi skadenzi illi hemm fil-komunikazzjoni ta' Marzu jista' jkun illi naqbżuhom iżda xorta waħda por ser ikun l-ixprun l implementazzjoni ta' din l-iskema. Nishtiq nżid sura President illi aħna ser ikomplu jkollna diskussjonijiet imqan il dwar il-ġejjieni ta' sepol iżda minnaħa tagħna aħna f'dan l-aħħar xhur iddispjaċina illi dik id-diskussjoni aħna minħabba dik id-diskussjoni aħna forsi traskurajna xi ftit is-sustanza. U għal darbohra din hija opportunità merħba biha sabiex aħna nirriflettu dwar id-dimensjoni tal-Unjoni Ewropea dwar it-taħriġ u l-infurzar tal-liġi. U dan irid isir fl-ispirtu ta' sussidjarjetà il-taħriġ bażiku tal-uffiċjali tal-Pulizija ser jibqa' fuq livell ta' stati membri u anke reġuni u entitajiet fiħdan l-istati membri. Grazzi ta' sew President. Naħseb il-koll naqblu illi taħriġ tal-infurzar tal-liġi huwa importanti immens kull imkien. Nixtieq nistaqsi l-sur Schroeder mis sepwasa biex jitkellem. Grazzi tassew, Sinjora President, l-ewwel nett jiena nixtieq Nesprimi il-rikonoxximent tiegħi tal-li intom studentu l-sepol. Jien nixtieq nitkellem dwar tliet punti ewlenin. L-ewwel permettu ippermettuli natikon perspettiva ġenerali dwar il model ta' negozju, il-portfolio ta' sepol. U nixtieq nagħmel xi kummenti ġenerali dwar l-aspetti għal-ġejjien jgħat u l-infurzar tal-liġi fl europa u nixtieq ukoll nitkellem dwar il-benefiċċji ewlenin ta' din l-iskema mill-perspettiva tagħna. Kif qedtilkom xi informazzjoni ewlenija dwar il-modell ta' negozju, l-istruttura ta' Sepol kif tafu Sepol huwa bbażat fuq netwerk ta' Akademji tal-Pulizija u Kulleġġi tal-Pulizija fl-Ewropa. Dinja saħħa ewlenija, qawwa ewlenija ta' Sepol. Aħna nistaw nitalmu l-kompetenzi, nistaw nġbru fl-imkien il-kompetenzi da dawn kollha fl-Ewropa u fl-istess waqt nagħtu appoġġ dirett li l kollha fih dan l-istati membri sabiex niżviluppaw aktar l-attivitajiet tagħhom fuq il-livell ta' stati membri. Aħna wkoll qegħdin infittxu li jkollna kooperazzjoni mill-qrib mal-aġenziji kollha tal-Unjoni Ewropea biex nagħtikom xi eżempji mal-Europol Frontex Eurojust aħna stabilejna fl aħħar sena bosta attivitajiet ta' taħriġ konġunti u rajna l-kompetenzi l-inġabru fl-imkien u kullħat kellu l-opportunità li jitgħallem aktar dwar dawn l-aġenziji. Aħna għandna wkoll kooperazzjoni mill-qrib mal-FRA l affarej aħna narawa bħala element trasversali tassew importanti għall-infurzar għat-taħriġ u l-infurzar tal-liġi. Marridux ninsa l aġenzija l-oħra li MCDA u l-ISA. Li aħna qegħdin naħdmu tassew mill-qrib magħhom. Dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu sabiex inqarbu il-pulizija, ma dak li jsir fil-prattika, aħna rridu nippermettu lill uffiċjali illi huma jkunu jistgħu jaħdmu bir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea u biex dan isir għandhom bżonn illi jitħarġu. X'informazzjoni ewlenija dwar il-mudell ta' negozju tagħna, aħna ninvolvu l partijiet interessati kollha dan ifisser l-akkademji mill-istati membri imma anke mill-aġenziji tal-Unjoni Ewropea mill-bidunet sal-implementazzjoni il-prioritajiet tagħna u suġġetti tagħna huma bbażati fuq l-evalwazzjoni ta' ħtiġijiet ta' taħriġ u għandna rabta mill-qrib mal-prioritajiet tal-Unja Ewropea. Daqs 40% tal-portfolio tat-taħriġ huwa mirat sabiex jappoġġa il-prioritajiet tal-linja ta' politika, ta' ċiklu ta' politika. L-attivitajiet tagħna jiġu implementati fi dan l-akademji u mill-akademji l fl-istati membri. Għanna sensiela fil-portfolio, għanna sensiela sieħa ta' alternativi ta' talim, għanna modules ta' e-learning, seminars online, għanna u kol program ta' skambju tal-polizija, għanna varjetà ta' kurikala sabiex nappoġġaw l-isforzi tal-istati membri fit-taħriġ. U għanna aktar minn 7000 parteċipant fl-attivitajiet tagħna. Fid-dimensjoni esterna aħna nappoġġaw ukoll l-Akademji fir-Reġjun tal-Balkani tal-Punent. Sipol, un netwerk tiegħu jagħti għandu rwol importanti fil-bini tal-kapaċità fl-Ewropa kollha. Dwar il-kultura tal-infurzar tal-liġi fl-Ewropa il-fiduċja reċiproka hija element ewlieni f'din il-kultura. Aħna naħsbu li bl-attivitajiet tagħna Aħna ser niġbru fl-imkien l-uffiċjali natuhom il-ħin sabiex jitalmu minn xulxin u aħna nemnu illi dan huwa kontribut tas sew ta' valur meta nqisu il-fiduċja reċiproka u dan is-suġġett komuni li aħna għandna. Aspetti għal-ġejjini dwar it-taħriġ tal-infurzar tal-liġi fl-Ewropa fix xogħol li ġejjin l-Ewropa trid tiddeċiedi dwar il-programmazzjoni post-Stokkolma aħna nirrakmandaw illi hemm bżonn tarwol ċar għat-taħriġ tal-infurzar tal-liġi. Aħna nemnu illi l-inizjattiva fl-LTS l-ETS hija bażi tajba biex dan isir. Aħna narfu illi fil-ġejjini aħna rdu nkunu mħejja li naħdmu binqas rizorsi. Aħna nemnu illi pass importanti binqas rizorsi huwa li nifutaw fuq il-kwalità fl-attivitajiet kollha. Aħna nemnu illi għall-iżvilupp tal-ġejjeni aħna rnatu aktar attenzjoni għal kwalità tal-kurrikala, irdu naħsbu dwar iċ-ċertifikazzjoni li huwa parti minn l-LTS, e din naħsbu dwar kwalità ta' dawk li ħarġu u nixtiequ nistabilixu sistema ċertifikazzjoni ta' dawk li ħarġu. Diġà għandna id-database għal dawk li ħarġu tinsab fisseħ u naħsbu kol dwar kwalità tal-parteċipanti. Aħna qegħdin ħarġu lil dawk li suppost qed inħarġu qegħdin nilħqu lil l-aħjar gruppi ta' mira dak li ksibna sissa mhuwiex ħażin, imma binqas riżorsi rridu nkunu aktar preċiżi, rridu nkejlu l-impatt ukoll. Rridu naraw x'nistgħu niksbu bir-riżorsi limitati li għandna. Mbagħad il-kwalità tal-ambjent ta' tagħlim, l-ambjent online, li fil-ġejjien jisir ikun aktar importanti minn issa, irdu naraw li jkollna ambjent aġġornat fuq l-internet. Għall-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi xi kummenti dwar benefiċċji ewlenin tal-iskema ta' infurzar tal-liġi kif issemma. Misur Pribe aħna appoġġajna li l-Kummissjoni fl-eżerċizzju ta' mapping għalina dan kien eżerċizzju ta' sew importanti sabiex ikonna perspettiva ġenerali għall ewwel darba minn huma l-atturi u xem bħalissa fuq is-suq viża fil-infurzar tal-liġi u taħriġ. L-aħħar kumment, aħna napprezzaw l-istruttura u l-prinċipji ta' din l-iskema ta' taħriġ U kif għal surpribe aħna nemnu li dinija struttura ċara ta' responsabiltajiet għal livell nazzjonali, livell reġjonali, ma' wkoll għal livell tal-Unjoni Ewropea. Dan iħares bisħieħ il-prinċipju ta' sussidjarjetà u fir rigward ta' rwol tal-aġenziji aħna nemnu illi dan jagħti input ulterjuri meta niġu biex nibdlu l-overlaps f'sinerġiji. Aħna nemnu illi t-tisjeħ tal mekanizmu ta' koordinazzjoni f'dan l-istadju diġawa żviluppat mhux ħażin imma nemnu li hemm potenzjal ulterjuri għall-iżvilupp meta nqisu sinerġija aħjar b'riżorsi limitati. Imbagħad dwar dimensjoni esterna, aħna nemnu li r fil-missjonijiet tal-pulizija, tħejjija tal-missjonijiet u kapaċità U bini ta' kapacita aħna nemnu illi hemm potenzjal għal koordinazzjoni aħjar tal-isforzi. Mbagħad hemmhekk sibna dwar l-isforzi li jistgħu jsiru fuq livell ta' stati membri u fuq livell Ewropew nistgħu niksbu aktar b'rizorsi limitati. Aħna nemnu li sipol huwa mammar diġa u les li kollu rwol fl-implementazzjoni tal-LETS u aħna nisabu ħerqana biex inkomplu sejrinek fil-ġejjeni grazzi tas-sew. Grazzi, issa nishtiqna dil-kelma l-Sur Borobio Leon minn Spanja Kjoġbok zomma l-ħin ta' 5 minuti. Naf li ma tantx għandek ħin. Presidenta, muchísimas, muchísimas gracias por... Grazie ħafna, signor President, eh, tal-istedina tija, grazie ħafna lil sepo l-ukol, eh, tal-li tatna din l-opportunità biex inkunu nistaw nispiegaw il-perspettiva ta' dawn iċ-ċentri nazzjonali għal dak li huwa l-European eh, Training Scheme. Jina għandi prezentazzjoni fil-qosor ħafna, jina nixtieq biss nati viżjoni ċkejkna ħafna ta' dak li huwa l-formazzjoni tal-Pulizija tal-Unjoni Ewropea għabbażi tal-modell tal-modell Spanjol. U għalek nixtieq biss eh, forsi ngħaddi xi ftit punti erba' u 5 fuq il-modell tal-Pulizija Spanjola Għed nitkellem hawnhekk ovvjament mill dawn il-korpi e, ta' ninforzar e, tal-liġi, per eżempju l model tal-Polizija Spanjola, il-Polizija tal-Nazzjonali, Gwardja Civil, u kif ukoll li mija ħtiġa illi forsi aħna naraw biex ikun hemm bażi suffiċjenti għall-implementazzjoni tal-European Training uh, Enforcement Training Scheme. Mela, din hija viżjoni ċkejkna ta' dak li huwa l-mudell tal-Pulizija Spanjola. Dan huwa mudell illi huwa partikolari għandu karatteristiċi għax ovvjament għanna ħafna affarijiet li huma simili mal-korpi pulizija fuq livell Ewropew. Nista' ngħid pereżempju għal dak li huwa l-pulizija huwa għal 5.2 għal eh, kull elf abitant u għalhekk nistaw najdu illi hemm xi 74 minn pulizija, popolazzjoni sħiħa u pulizija 247,000. Issa, hemm mekanizmu ta' koordinazzjoni li huma tajbin biex ikun hemm kooperazzjoni polizija effettiva fost dawn il-korpi tal-pulizija. U ċifra li kont qatt qabel huwa hija illi hemm 155 1571 eh, uffiċjal tal-Pulizija li qegħdin fil-Gwardja Sivil u l-Pulizija Nazzjonali. U għalhekk dan ukoll nistgħu ngħidu hija l-popolazzjoni tal-pulizija kollha tal-pajjiż. Mela, il-prinċipji kostituzzjonali issa li huma msejsin fuq sistema ta' pulizija kif nistaw najdu ta' trasparenza u għaw il-prinċipju kolla li għeddin taraw għawnek eh, li u koll jinġabru eh, matul il-parti ta' taħriċ. Biex ikolkom idea ta' dawn il-linji ġenerali tal-edukazzjoni fil-korp tal-pulizija, Nistaw naraw l-ewwel hemm il-Kunsill tal-Ministri, u mbagħad hemm il-Ministeri tal-Intern, tad-Difiża, tal-Edukazzjoni, mbagħad hemm il-pjanijiet tal-edukazzjoni, u mbagħad hemm il-programmi li jiġu mill-kap tad Dipartiment ta' Taħriġ u tal Edukazzjoni tal-Korp tal Pulizija dawn huma kollha sistemi li huma integrati fis-sistema ġenerali tal-edukazzjoni fuq livell nazzjonali u għandhom struttura tagħhom stess. Issa kif tistgħu taraw, l akademija hawnhekk, ċentri ta' taħriġ, il-learning platforms, l-unitajiet, il-professuri, dawk li edukaw, l-studenti, hemm id-dipartiment ta' taħriġ u edukazzjoni kif ukoll dawk li jieħdu deċiżjoni fil-korp tal-pulizija stess, għal dawk li huma l-ħtiġijiet illi eh, jkunu stabiliti. Issa hemm tlet Eh, slides biss fuq l-struttura stess eh, ta' sistema ta' taħriġ tal-Gwardja sivi hija taħriġ professjonali, taħriġ speċjalizzat u ulterjuri kif ukoll studji għoljien professjonali. U dan eh, nistgħu nirfettju da kollu l-iskali kollha differenta, il-passi kollha ta' speċjalizzazzjoni kif ukoll informazzjoni ta' livell għoli. U nixtieq ngħid ukoll nixtaq ngħid biss li sistema ta' taħriġ ta' fuq livell tal-istat huwa integrat perfettament fil fuq livell eh, Ewropew bil fil-prinċipji ġifir rispett tal-prinċipji tal-pjan ta' Bologna. U għalek anki eh, dan is-sistema ta' taħriġ ta' Gwardja Sivi u koll jaqbad il-fit mal-fatt illi hemm bżonn ta' 380 ECTS li huwa livell ta' tenent uh, fuq livell Ewropew. Issa, għal dik li għal l-skola ta' Polizija Nazzjonali, l-ewwel hemm it-taħriġ ta' Polizija Nizzjali mbagħad hemm il-promozzjoni, mbagħad hemm l-ispeċjalizzazzjoni u l-updates, aġġornamenti. U wieħed jista' jaċċedi għal korp tal-Pulizija eh, tistgħu taraw tip ta' piramida bil-livelli kollha differenti u l-kategoriji differenti li wieħed jista' jippromovi ruħu minn min kategorija l-oħra. U mbagħad nistgħu ngħidu wkoll illi ġi adattat ukoll skema ta' edukazzjoni Ewropea fuq livell Ewropea għax hemm eh, skont il-masters li huwa eh, skont, skont il-kriterji ta' eh, dikrazzjoni ta' Bologna. L-aċċess huwa l-ewwel digri universitarju mbagħad wara sena mbagħad sentejn wieħed jasal għal masters li hija l-istess bħal livell tal-Università Pubblika bħal dik ta' Salamanka. Mbagħad nixtieq ta' qabel ma nagħlaq biss illi ċentru ta' taħriċ eh, soltu jiġbor ir-rekwiżiti kollha ta' ċentru ta' eċċellenza u akkreditat bħal ċentru ta' eċċellenza bil-kwalità motija mill-Unjoni Ewropea għal dik li hija s-sistema ta' l-ISO għalhekk dawn iċ-ċentri għamlu parti wkoll ta' sepol. Din hija garanzija ta' kwalità Mela, fid-dalta da kollu li għadni kemat, dinja pjuttost riflessjoni u mistoqsija. Jeżistu il-bazi għall-implementazzjoni effettiva fil-istati membri. Jina niweġeb IVA, teżisti din il-bazi għaliex għax il-sistemi qed jadattaw ruħom għall-edukazzjoni fuq livell oli, fuq livell Ewropew. Jina naqbel ma, ma u għedin jaqblu ma l-dikjarazzjoni ta' Bologna U għalhekk dan il-kontest iva jesisti tisti din il-bażi għax anki dik il-taħriġ inizjali u anki dik ta' speċjalizzazzjoni huwa faċli li wieħed ikun jista' jittraduċi il-European Law Enforcement Training Scheme. Mela, hawn għandkom diagramma biex forsi s taraw kif tista' tapplika ruħa din European Eh, law Enforcement Training skima dik li hija n ta' taħriġ l-aġenziji kollha fl-Ewropa imma tintaraw ukoll li hemm bżonn li kollhom ir-risorsi adegwati u l-appoġġ eh, xira u dejjem ovvjament joddu fuq il-kooperazzjoni u l-appoġġ ta' eh, Komissjoni Ewropea u tal-Aġenziji l-oħra f'dan l-ambitu. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Thank you, thank you very much. We will have three... Grazie ħafna fadal tlet persuni li ħajamlu l-prezentazzjonijiet ma peress li sri liberit jitlaqda tiġifiri jekk hemm xi eh, mistoqsijiet speċifiċi fil-qosor għall-Kummissjoni. Naħseb li tajjeb li eh, dawna issaqsuhom. Qabel ma nitlob eh, lill-rappreżentanti ta' Frontex u Europol jitkellmu sur Bronze fil-qosor kemm jista' jkun mistoqsija speċifika sur Pibex. Iba se niprofa nżomm fil-qosor għax mar nexxilix eh, jiena mela namel diskrepanza bejn mistoqsijiet differenti għal eh, membri differenti mela minna tiġi mħarraċ ġifiri l-Europol, l-Forzi tal-Polizija Nazjonali, daw barni, li t-netkelmu dwar uffiċjali olin, jew forsi minna ħarraċ fl-Stati membri jew inkella uffiċjali tal-Frontiera biss. Lima kategoriji ta' reati qed nitkellmu dwarhom u x'inhuma l-ħiliet li ħajjiġu mħarġa qed nitkellmu biss dwar tekniċi ta' detezzjoni jew inkella dwar liġi sostantiva ħanna laqgħu u mbagħad eh, insaqsi iktar mistoqsijiet iktar tard. Grazzi ħafna għandi mistoqsija u fil-qosor għalik ġifiri waqt li aħna konna t-nġildu ma din il-kustjoni tal-amalgamazzjoni kif nistona għal il-żewċ istituzzjonijiet għax safej nafu aħna il-Kommissjoni xtaqt eh, jiva eh, tuża f'sir flus eh, aħna xarilu eh, tal-limna li l-Università ta' Strasburgu faċu skola Ewropa sabiex ħarġu l-uffiċjali ġifiri dana ġej minn 95% ġifiri mill-budget qed nitkellmu dwar miljun euro. Su Schroeder għal li l-eżerċizzju ġifiri kien diffiċli minnet qed eh, jiġi mħarreġ għal xiex. U mm, hemm proċess ieħor ukoll li għaddi bħalissa sabiex dawna l-istituzzjonijiet qed ħarġu jiġu mħarġa ġifiri ma tantx insa nifhem jiena l-approċċ tal-Kummissjoni. Thank you very much. Grazie ħafna, Signora President, nishtiq najnek, eh, Nirringrazzjak eh, tal-li għattejni peress li għandi dawn l pintazzjoni taħin, sur Brum għal li even li hemm ħafna affarijiet li jmurru lil lin mill-mandat tiegħi u l-kwistjonijiet li inta jimtu ma' mistoqsijiet relevanti ma' mem mux kollox huwa fissu l-ideja bażika tal-liġi Ewropeja u l-iskema ta' taħriċ dana da meksa biex tħarreċ l-uffiċjali tal-liġi tal-istati membri anka l-Europol l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi tal-istati membri li jintbatu l-Europol unbat kategoriji differenti ta' taħriċ tal-infurzar tal-liġi dana war relatat mal-erba xejrit li provajt jena nati spiega taħħum, Iva mux l-ideja li nilimitaw din il-skema ta' taħriċ biss għall-uffiċjali ta' nfurtar tal-liġi li qed eh, jamlu xogħol transkonfinali imma dina priorità dina ġifiri eh, saħħa tal-programmi ġifiri nkunu konxi li iktar uffiċjali involuti fil-infurzar tal-liġi jinstabu f-situazzjonijiet fejn qed jiġu imsejħa sabiex jaħdmu eh, fi pajjiż ieħor fuq livell transkonfinali, pereżempju l-frontiera Belġana, Olandiża, Franċiża. U eh, ma naħsibx li l-idea li it-taħriċ jiġi limitat biss għal teknika ta' detezzjoni, inti tkellimt dwar liġi sostantiva, jena provajt nispegalkom li l-ewwel xejra għandha tkun li jekwa possibbli f'xi ġurnata partikolari kull uffiċjal tal rinforzar tal-liġi ikun hemm dimensjoni tal-, -liġi, tal l li jaqgħu taħt il-politika u l-leġislazzjoni Ewropea sabiex namlu għam konxi tal-faċilitajiet li qed jiġu offruti mill-aġenziji pal europol u kif tafu għanna soġġet li tiġi diskuss fil-proposta tal-Europa li t-naraw aħna bħalissa li l-kuxjenza u l-servizzi nazjonali u lokali tal-pulizija ġifiri dwar l-Europol eh, xtista jiprovdi para servizz, dan huwa żviluppat b'mod li huwa differenti ħafna u eh, fi eh, stati membri differenti u reġuni differenti ġifiri dawn it-temi kollha msemmija dawna għandhom jikontribwixxu għal din l-iskema imma għadna u għasalni xa l-istadi xadju li aħna se nejdu l-għadu l-għarridu nejdu l-Kommissjoni sta minnek imma aħna li provajna namlu naħseb li rnexxilna b'suċċess namlu hekk u erba' osma fej inti għandek dimensjoni li tmur li l-in minn dimensjoni nazzjonali ta' taħriġ għall-infurzar tal-liġi. U dwar il-mistoqsija tijak, Iva, Iva ma konx konxu jiena ma għadni kif riċevejt eh, bieċa karta ġifri li jett nitkelmu dwar proġetta sentejn imma ma jidirx li dana jorbot ma skema taħt taħriċ jew akademja partikolari ma ovvjament nistgħu niprovdu lkom biktar informazzjoni fuq dan il-proġett speċifiku. U Iva, forsi għalikom din il-ħaġa ħat instema kontradittorja li din l-iskema għall-infurzar tal-liġi ħat ġi promossa fl-istess ħin meta jrid ikun hemm it-tfaddil tal-flus hemm il-budgets li qed jitnaqsu il-budgets ukoll tal-aġenziji u din hija raġuni wkoll minnhom il aħna tant ħerqana li nsibu soluzzjonijiet sabiex il-xogħol jiġi organizzat b'mod li liktar ikun hemm ifrankar ta' flus, imma kif diġà tilkom importanti li jkun hemm dwar din il-linja ta' politika fuq il- taħriċ fil-qasam tal inforzar tal-liġi umbat irridu naraw kif dan jrid jiġi implementat umbat wara l-diskussjoni kontroversjali li kellna fuq tan suġġetti f'dan il-qasam jiena naħseb li hawnhekk qed nitkellmu dwar proġett Ewropew attrajenti li jista' jiġi promos f'qasam fejn l-edukazzjoni u l-mentalità tal li mhux qed ngħid kritika hawnhekk imma stqarrija jew fatt ġifieri li dawna għadhom eh, iħarsu il-ġewwa jew nazzjonali imma tajjeb ġifiri li l-affarijiet jibgħu jisiru b'mod transkonfinali mbagħad ikunu iktar b'saħħithom. Grazzi ħafna aħna naqblu li vera importanti ġifiri li namlu dan ehm, u jiena sa nixtieq nitlob li tliet kellima ġifiri għandur l panel jiena li ġifiri forsi mbagħad wara ġifir forsi ħajkonna diskussjoni, nixtieq nirringrazzjak għal kontribuzzjoni tiegħek. Grazzi. Now first, uh, thank you for coming here. Uh, Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq nitlob li Sir Bam Helm minn Frontex sabiex jieħu l-mikrofonu u jekk tista' żomma mal-ħin ta' ħames minuta li bekk ikun biżejjed jien għal diskussjoni. Grazzi, grazzi ħafna, Sinjora President. Jiena nixtieq fil-qosor nintroduċikom għal il-qafas eh, settorjali ta' kodifiki fuq il-Gwardjani tal-Frontiera u kif dana jorbat ma' l-iskema Ewropea ta' taħriċ dwar l-infurzar tal-liġi. Frontex iva għandha mandar veru ċari ġifiri fil-fornament ta' taħriċ l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi li jaħdmu pala gwardjani tal-frontiera. Tana diġa intqal mill-Kunsil Ewropew li sar ġewwa Tampere ġifiri li l-frontiera esterni rridu jiġu kontrollati minn uffiċjali speċjalizzati u mħarġa b'mod speċjalizzati. Tana jinsab fil-mandat ukoll u skont il-mandat Frontex set assisti tejn l-Istati membri fi taħriċ tal-Gwardjani tal-Frontiera Nazzjonali inkluż ukoll it-twaqif ta' standards komuni għat taħriċ Għalhekk mela, minn dawn il-konklużjonijiet tal-Kunsill inkluż il-programm ta' Stokkolma u l-istrateġija ta' sigurtà interna l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-proċessi ta' Bologna u ta' Copenhagen il-proċess eh, ta' Bologna għall l-edukazzjoni u taħriġu l-proċess ta' Copenhagen għall l-edukazzjoni vokazzjonali dawna qed jiffokaw fuq l-armonizzazzjoni, l-standards komuni, trasparenza, l-mobilta u eh, koll l-assigurazzjoni ta' kwalità u kif wis probabli jintkom tafu il-affas Ewropew ta' kwalifiki għat-talim matul il-ħajja li QF dan huwa l-istrument il-prinċipali għal kizba tal-armonizzazzjoni il-mobilità u li jitqablu il-kwalifiki fl-Unjoni Ewropea kienem bil fuq eh, dana fl-2008 dana joħroġ bi standards komuni għall-Unjoni Ewropea li QF, l-SQF, dan huwa riżultat tal-politiki dwar it-talim matul il-ħajja tal-Unjoni Ewropea. Kull stat membru jiet jew għandu jkun fi proċess li jiżviluppa għafas nazzjonali tal-kwalifiki l-NQF qed nitkellmu dwar l-adozzjoni nazzjonali tal-IQF inkluż miżuri nazzjonali u politiki. L-IQF e eh, u għatamir ta' tradizzjoni bejn is-sistemi nazzjonali kat-taħriġ kif ukoll il-kwalifiki permezz tal-NQF għax l-NQFs kollha dawna edin taħt jaqaw taħt il-qafas Ewropew tal-kwalifiki. Jeżistu diġa ħafna SQFs Ewropej fl-arkitettura, il-kummerċ, il-liġi, etc. Imma l-SQF għal gwardi tal frontira din l ewwel kwalifika fil-qassam qasam tal tal infurzar tal liġi L-SQF għal Gwardjani tal-Frontiera jirrikonoxxi l-eżistenza ta' organizzazzjoni differenti bi funzjoni differenti tal gwardja tal-Frontieri. L-SQF xaġa speċifika dan il-ħidmiet tal-dawn il-Gwardjani tal-Frontiera mhux responsabiltajiet oħrajn organizzazzjonali imma speċifikament fuq dawn il-ħidmiet li għandhom x'jaqsmu mal-Gwardjani tal-Frontiera dan hija speċifika x'inhuma dawn il-ħidmiet tal-Gwardjani tal-Frontiera u e, ikun hemm ukoll istaċara tal- Hidmit, l-SQF u koll jelimina għalli kunem xolt doppju li sir fit taħriċu u jelimina u koll xie ehm, problemi li jistu joħorġu u dan jirrikonoxxi il- daqsma komuni. L-SQF għad ta' standards komuni għat taħriċ tal- Gwardjani tal-Frontiera kif ukoll referenzi għal kurrikulum ta' dawn il-Gwardjani hemm pjattaforma ta' kooperazzjoni fih dan l-iskema Eh, Ewropea għall-infurzar tal-liġi u jkunna mandat iva eh, għall-Aġenzija l-SQF għall-infurzar tal-liġi tista' tinkiseb permezz tal-iżvilupp tal-SQF fis-setturi oħrajn, ġifieri dwana l-pulizija, eċċetra. Dan hija ċerta jkun hemm l-appoġġ għall implementazzjoni tal-proċessi ta' Bologna ta' Copenhagen u dan joħloq is-sinerġiju u l-kooperazzjoni. mal u l-SQF IVA tista' tgħin li jkun hemm il-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea u proċċa koordinata taqriġ fl-infurzar tal-liġi l-SQF kuntu kontribuċi għall-identifikazzjoni ta' l-ambitu tal- skema Ewropea l taħriċ u l-infurzar fil-qasam tal-infurzar tal-liġi dan jevita li jkun hemm ix-xogħol doppju l-fattuwa li l-anijiet uh, tal- l-skemi Ewropea l-infurzar tal-liġi eh, taħriċ fil-qasam tal-infurzar tal-liġi huma bej wieħed ieħor l-istess pal ehm, tal-qafas Ewropo tal-kwalifiki ċentrali. Il-proċess tal-iżvilupp ta' SQF importanti daqs ir-riżultat aħħari dan irid jibda bi mapping tal- um, xolijiet validazzjoni bejn il- posti ta' xogħol ta' differenti u dan irid joħloq il-riżultati ta' talim u rrid jipproċedi iktar bil-validazzjoni u li jkun hemm bil bejn l-affarijiet dan vera importanti. U peress li Frontex qed tapplika il- SQF għal l izvilup l-edukazzjoni taħriġ kif ukoll bdiet traduzzjoni tal-SQF u kwalifiki ta' esperti nazzjonali fid-dizin tal-korsijiet ta' taħriċ bażati fuq l-SQF l-implementazzjoni tal-iskema ta' taħriġ fil-qasam tal-infurzar tal-liġi din iskema vera relevanti għal l-uffiċjali kollha li jaħdmu fuq il-frontieri fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Frontex għalhekk iva wetqet eh, kontribuzzjoni importanti għall-implementazzjoni ta' din l-iskema Ewropea ta' taħriġ għall l-infurzar tal-liġi billi żviluppajna aħna il-kwalifiki settorjali u billi Inkludejna l-arfin fil-metodologija tal-SQF u għamilna din informazzjoni disponibli għall-Aġenziji kollha. Signor President, jiena nixtieq nagħlaq eh, il prezentazzjoni tiegħi billi ngħid li l-SQF għal Gwardjani tal-Frontiera kontribuzzjoni b'saħħitha għal din l-iskema Ewropea ta' taħriġ l-infurzar tal-liġi. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzjak tal-li inti jenata biex nifmu ħafna aħjar din is-sistema issa nixtieq nitlob l sinjor Ikinger minn Franza minutes. Għal minuti. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jena edha għawnek fissem l-FRA u jena għawnek isna l-avokat ta' xita dan il-kontest. L-FRA tamel parti minn dan network ta' Aġenzija ta' Ġustizzja u Libertajiet u għana nipprovaw indaħlu din dimensjoni ta' drittijiet fondamentali, perspettiva ta' drittijiet fondamentali Eh, f'dawn l-attivitajiet ta' dawn l-aġenziji id-data li aħna niġbru fl-FRA u nanalizzaw ukoll tista' tipprovdi il-prova u tista' tgħin dawn l-aġenzija biex ikunu jistgħu jagħtu tweġibiet jew reazzjonijiet operazzjonali qegħdin nipprovaw nisqu fuq din id-dimensjoni ta' drittijiet fondamentali, pereżempju jekk nitkellmu fuq il-ġrida kontra traffika tal-bnedmin, eh, waħda mill-kwistjonijiet ewlenin illi qegħdin jitrattaw dawn l-aġenziji. Aħna fl-FRA, fil-kooperazzjoni tagħna mal-aġenziji l-oħra qegħdin nipprovaw insaħħu il-perspettiva tal-vittmi f'dan il-kontest biex intikom insomma biss ħiel ta' dak illi qegħdin namlu bħala kooperazzjoni ta' bejnietna. Ovvjament, mo ġenerali, aħna t-niprofaw niprofdu analizi f'drittijiet tal-bniedem u l-integrazzjoni ta' drittijiet fondamentali ġenerali f'dawn l-attivitajiet mażula mill-Aġenzija u għalhekk aħna fl-effarejn nilqgħu il-fatt illi il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni fuq l-European Law Enforcement Training te tikkonsidra pal-drittijiet tal-bidem bħala sensila ta' eh, elementi ta' arfin u mod partikolari fil unjoni Ewropea ma nistawx nasbu u nitkellmu fuq il-policing tal-drittijiet fondamentali u dan qed bżonn li jiġi rifless fit-taħriġ rilevanti wkoll. L-uffiċjali tal-Pulizija hemm bżonn ikollhom dak l-arfin u ħiliet biex ikun jistgħu jkunu nies professjonali għabbażi ta' drittijiet fondamentali. Dawn l-aħħar snin il-FRA ġabret ħafna provi li hija rilevanti ħafna l-inforzar tal-liġi kif ukoll taħriġ fl-inforzar tal-liġi aħna najnu l-nis kollha fl-Unjoni Ewropea fuq tfittxija fuq l-antisemitizmu, fuq violenza kontra in-nisa kif ukoll il-kriminalità tal-mibeda reċement, pereżempju motivat eh, fuq in-nies li għamlu parti mill-LGBT u il riċerka u rrit illi hemm vittimizzazzjoni sistematika ta' rapportaċ lejn il-pulizjoni sa' dan din hija riċerka riżultati importanti ħafna li msonni nikkonsidraw meta aħna eh, nfasslu dawn il-korsijiet ta' taħriġ għal futur. Waħda mill-affarijiet li ġiet spjegata fuq ir raġuniet li wieħed ma jagħmilx rapportaġġ lill-pulizija ma jagħmilx rapport lill-pulizija għax forsi il-persuni jibżaw il polizija pulizija ma jkunux jistaw jamlu xejn u hemm il-biża ta' l-fatt illi forsi l-pulizija joħduha kontrihom jiena ma nixtieqx norbot ma' diskussjoni ta' qabel fuq il-bini ta' fiduċa u l-miżuri ta' bini ta' fiduċa imma naħseb li dan huwa messaġġ u linju kollha l-pulizija hawnhekk hemm bżonn li jkollhom il kvidenza u l-fiduċa mal-pulizija jew lejn il-pulizija minn partit kollha ta' soċjetà din hija ħaġa bażika f'dan il-kuntest. U t-taħriġ u għaffattu determinanti biex noħolqu kultura ta' organizzazzjoni li tkun waħda trasparenti eh, u basata fuq id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna. Grazzi lilek U issa nixtieq insaqsi lis-Sinjura Manke mill-Europol biex tieħu l-kelma l-ħames minuti wkoll. Grazzi ħafna Sinjura President, l-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom għal din l-opportunità li qiegħda hawnhekk fostkom illum. Grazzi lil Sepol u grazzi wkoll lil dan il-Kumitat nishtiq nieħu din l-opportunità biex nfasizza l-fatt li għati konna kooperazzjoni eċċellenti ma' sipol f'affarijiet li għandhom x'aqsu ma' taħriġ u nixtieq ukoll intikom sampa ġenerali ta' dak li din eh, namlu fil-Europol. Fil-Europol aħna nirċevu ukoll ta' sikwiet tal-bit mill-istati membri biex natu taħriġ operazzjonali fuq il-teknika tal-inforzar tal-liġi jew taħriġ fuq analiżi tar-reati. Aħna għanna u koll interns eh, li jieġi għamlu korsijiet fil-Europol u għaldaqstant, aħna nilqa ħafna meta s-sipol tatna din opportunità biex nissiħbu nipateċipa dan l-eserċizzju ta' taħriġ politiċi ta' taħriġ fl-Europa. Nlestu ġifiri dawn l iskemi ta' taħriġ għal-inforzar tal-liġi aħna tal-parir illi approċ strutturat lejn Eh, taħriġ għal rinforzar tal-liġi fuq l-livell Europol se jkun iktar operazzjonali nemnu wkoll l-istess waqt li din l-European Law Enforcement Training Scheme tat kontribut eh, għal sim ta' arfin kif ukoll l-iżvilupp ta' standards komuni eh, fost l-forzi tal inforzar tal-liġi fl-Ewropa aħna nappoġġaw din l-iskema, ovvjament aħna konvinti li tkun tista' tgħin biex tibni dawn il-ħiliet li tant għandhom bżonn l-uffiċjali tal-Pulizija biex ikun jistgħu jiġildu kontra il krimin kriminalità transkonfinali b'mod liktar effettiv. Nixtieq ukoll nesprimu l-appoġġ tagħna illi Sipol għandu bżonn ikollu rwol kruċali fl implementazzjoni u koordinazzjoni ta' dan din iskema ta' taħriġi għal għażla naturali għal skema ta' taħriġ Sepol kif għal Sir Schroeder għandu aċċess għal dawn il-nis li ehm, ikunu jistaw jħarġu fl-akademji u s tiġbor il-kompetenzi u ħiliet mill-aġenziji kollha. U eh, f'dawn l-aħħar sentejn il-Europol u il-Sipol diġa' kellhom suċċess mod eh, spiritu ta' kollaborazzjoni, aħna per eżempju niprovdu korsijiet fil-qafas ta' sipol u aħna zvilupajna wkoll korsit fil imkien mod partikolari fil ta' tal-analiżi tal kriminalità kif ukoll fuq eh, osma eh, speċifiċi per eżempju iċ-ċiberkriminalità. Il-kooperazzjoni ta' ta' il-frott tagħha, esempio l svilup tal-aħjar prassi u standards, esempio għan iżviluppajna korsijiet tal-mini ħarreċ biex dawn il-persuni fl-istati membri ikunu jistgħu wkoll jagħtu dan it-taħriġ fl-istati membri stess tagħhom fil-lingwa tagħhom hemm ukoll modules eh, tal-e-learning fil-kurrikula, etc. Ovvjament aħna wkoll lesti biex nikontribixxu wkoll fil-futur korsijiet, b'lectures, bil-network professjonali tagħna biex hekk dan din l-iskema tal-taħriġ tal importanza tal-liġi tkun suċċess. Kantejn tal-aħħar nixtieq ngħid illi naħsbu dawn il-metodi eh, eh, moderni se jkollhom rwol importanti biex nkunu nistaw eh, ovvjament nilħu eh, l-pubbliku u met triq għal din il-kultura ta' inforzar tal-liġi fuq livell Europol. Grazzi ħafna, Signor President, grazzi lilek. Mela tajab ħafna. Nasef għanna stampa ċara issa fuq din l-iskema pjuttost eh, komplikata ta' taħriġ fl-Europa. Ma nafx jekk għanni xi membri li forsi għandhom xi mistoqsija Jekk mhux il-każ, m'hemmx ħafna, jien għandi mistaqsija ċkejkna ċkejkna mela. Assur Vern Helm, ta' il-krema ma tafx hekk qed pronunċax sewwel kunjom tiegħu, kien sessjoni tal-Ombudsman Ewropew u r-rapport speċjali tiegħu fuq il-kwistjoni kif il-Frontex qed titratta l-elementi individu individwali ta' eh, migranti fuq il frontiri tal-Unjoni Ewropea. Jina minix żgur jekk nistax forsi dwiġa pal-mistoqsija hawnhekk m'hemm xi ftit tħassib għax Frontex qed tirrifjuta illi titratta dawn il menti individuali għax qed jgħidu li għandhom uffiċjal għadrizzijiet drittijiet fondamentali li qed jitratta din il-problema iktar sistematika. Ma naħseb din hija xi ħaġa li forsi tiġi diskussa anki hawnhekk. Ma nafx jekk kienx eh, tafx fuq dan ir-rapport speċjali għadu kemm ħareġ mill-Ombudsman Ewropew. Madam Chair, uh... Njora President, jiddispeċini wis nibza minix il-persuna l-iktar adattata biex nirrisponda din mistoqsija jina konxu ta' situazzjoni, pero minix jien il-persuna l-iktar eh, tabba biex nirrisponda l-mistoqsija tijak. Nista' Iva, ovvjament, nadilek il-kelma, grazzi ħafna. Pala nota ta' paġna isna, mela jiena namel parti minn dan il-forum konsultattiv fi Frontex, dan huwa dinja entita bazata fuq inizjattiva ta'kom tagħmel parti mir regolament il-ġida tal-Frontex biex tipprovdi eh, pariri fuq id-drittijiet fondamentali l Frontex pereżempju fil-qasam ta' dawn l-affarijiet mod strutturali kif ukoll sistematiku imma ukoll fuq affarijiet bħal il-menti individwali nixtieq forsi jekk ngħidilkom illi aħna f'dan il-forum konsultattiv mas eh, organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali bħal konsulta tal-Ewropa, bażikament din naħdmu rib ħafna ma' Frontex din l-aħħar sena biex nwafqu lek eh, eh, msejjaħ mekkanizmu ta' monitoraġġ fuq drittijiet fondamentali dan jinkludi ovvjament ukoll il-menti individwali potenzjali li forsi jisiru f'dawn l-operazzjoni konġunti ta' Frontex pala punta informazzjoni. Nixtieq forsi ngħid fid-diskussjoni ġenerali Naħseb hemm bżonn iżammu f'moħħna dejjem potenzjal tal-ilmenti individwali ġenerali mhux biex potenzjalment li jsiru f'operazzjonijiet konġunti ta' Frontex imma wkoll f'operazzjonijiet nazzjonali u naħseb li dawn ukoll hemm bżonn diskutuhom f'dan il kontest Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Is-sur Rossu kol saqsa l-kelma. Ma dilek l-kelma mela. A Mikrofonu għak l-imek joċbog. Mikrofonu jek joċbog. Mikrofonu għal kellim jek joċbog.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 Thank you. Grazzi ħafna. Forsi tista' twieġeb int, ma il-kelma. Fattu illi ir-rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali jagħmlu parti integrali fil-attivitajiet ta' taħriġ tagħna fi Frontex. U għalhekk indipendentement mill-livell li fuq għadin nifakaw ir-rispett sħiħ ta' drittijiet fondamentali dejjem jiġu inklużi. Jina għadni kem resaqt l-SQF għall-assisa fuq il-frontiera, dawn huma u kol parti sostanzjali ta' dan il-qafas. U kif semmejt qabel, aħna għanna u koll l-uffiċjala drittijiet fondamentali kif ukoll il-forum konsultattiv U bekk niżguraw ukoll il-fatt il li aħna konxi ta' dawn il-kwistjonijiet u anki jekk hemm dejjem bilanċ bejn is-sigurtà u s-sigurezza u rispett ta' drittijiet fundamentali naħseb qegħdin fuq it-triq it-tajba. Grazzi ħafna. Um, thank you very much. Grazzi lilek. Mela, ma nasibx li hemm iktar kummenti jew mistoqsijiet, grazzi ħafna daw kollha illi parteċipaw. Eh, fl-ewwel jew it-tieni panel u grazzi ħafna tal-li għeduna illi nifmu dan il-qasam pjuttost kumpless u naħseb inkunu nistaw inkomplu b'din id-diskussjoni. Grazzi ħafna.